Merħba Signora Cecilia Malmstrom, il-Komissarju eh, nominat għall-affarijiet tal-ġustizja u l-intern. Merħba f'dan il-Komitat Libe. u nibda billi nawguralek kull suċċess għall-2010. U għatassaw nuri li nati meħba li Sinjura Manstrom l lom bħala kan konsum komissarju nominat f'dan il-portafoll ta' u ħatkun parti mill-Kommissjoni ġdida lek għal komissarju li ħadu ħsieb l-affarijiet interni. dan is dan ismiħ ħajdun tliet u aħna ħankunu qegħdin naraw eżattament eh, kif ħanfasslu għamela din is-smieħ. Mela ħna irċivejna talba mill-kummissjonijiet tal-impjiegi u tal-affarijiet tan-nisa jkun hemm tliet mistoqsijiet f'kull waħda minn dawn iż-żewġ kumitati li semmejt aħna l-ħaqna ftehim ukoll mal-koordinaturi tal-gruppi politiċi sabiex ikun hemm kollox 27 mistoqsija li ħajsiru lill-kummissarju nominat u dawn il-mistoqsijiet ħajdumu eżattament minuta. Imbagħad il-kummissarju nominat tkun tista' twieġeb din il-mistoqsija ta' minuta eh, bitweġiba ta' żewġ minuti. Wara it-tweġiba tal-kummissarju nominat jista' jkun hemm mistoqsija ta' segwitu. Mill-istess ġifiri persuna li tkun saqsiet Umbat il-kummissarju nominat ikolla ċans li twieġeb dik il-mistoqsija ta' segwitu għal minuta. Mela minuta l-ewwel mistoqsija, żewġ minuta l-ewwel tweġiba, minuta t-tieni mistoqsija u minuta t-tieni tweġiba. Lek nitlob lil kull wieħed u waħda minnkom illi ħadd titkellem biex iżommu ma dan il-ħin li għadni kif semmejt. Dan huwa ħin massimu sewwa biex niftemu u jekk iżommu miha ma jkollix għalfejn noqgħod naqtalkom il-mikrofonu u bekk ikollna wkoll iktar flessibilità sewwa. Dana għamilna l-istess ħaġa wkoll meta kellna smieħ tal-Kummissarju Vivian Redding. Ġifieri jekk joġobkom anki kunti kummissarju nominat, Eh, zom daqxejn mal-ħin. Issa ħa ikollok 10 minuti ċans l għanet biex tintroduċi l-agenda tijak u għanna ħanibdew dan ismiħ billi nishtiqu li kunem l-ikbar eh, kooperazzjoni bej l kommissjoni u il- parlament f'dan iż-żmien daqsja kruċjali kif daħal fis issa it-Trattat tal Lisbona u din il-kwistjoni daqshekk importanti tal-ispazju ta' ġustizzja u libertà anke fil-programm ta' Stokkolma u fil-ċarter ta' drittijiet fundamentali eh, Ewropea. Signora Malmström. Grazie, signor President. Grazie, President. Jena ħanamel l-introduzzjoni tiegħi bl-Iżvediż. Förande, kära utskottsledamöter. Sur President, Signori, Huwa onur kbir għalija li nkun hawnhekk prezenti qudiemkom illum għal kummissarju nominat tal affarijiet interni ħafna minnkom tafuni uh, fi żmien li jiena għamilt bħala membru tal-Parlament Ewropew jew inkella uh, waqt il-ħarifa meta jiena kont qed naħdem fil-Kunsill waqt il-Presidenza Svediża. Għawnek jena eh, dawnek eh, f'karika ġdida u nistenna beħer għal ħames snin li ġejjien f'Diċembru ġi adottat il-program ta' Stokkolma mill-Konsill Ewropew u kważi fl-istess ħin daħal fis-seħħet trattat ta' Lisbona. Dawn iż-żewġ affarijiet ifissru illi hemm iktar eh, seta għal Parlament Ewropew u mod iktar effiċjenti għat teħid ta' deċiżjonijiet fil-Kunsill tal-Ministri trattat ta' Lisbona u l-programm ta' Stokkolma, issa aħna għanna l-odda li għanna bżon biex naħdmu fuq dawk il-punti illi jum għandhom liktar għal-album iċ-ċittadini. Ebda stat membru ma jista jġilet it-teddida tal-kriminalità organizzata waħdu ebda stat membru ma jista jiffaċċa l-sfidi tal-immigrazzjoni. U dan kollha huma oqsma fejn hemm il-valur miżjud jekk aħna naħdmu flimkien fuq livell Ewropew. Jiena nifem u koll illi aħna bħal-Unjoni Ewropea irridu uh, naħdmu biex uh, eh, namlu xaħġa dwar il-deficit demokratiku il- il-nies li votaw waqt l-elezzjonijiet Ewropej uh, eh, jgħaddem jonqos aħna rridu nisimaw dak li jitolbu minn għanna iċ-ċittadini naraw x'inhuma l-istennijiet tagħhom u mbagħad naħdmu biex nagħtuhom ir-riżultati li jixtiequ. Hemm bżonn li konna kapaċità akbar biex niddjalogaw ma' soċjetà ċivili nispjegawlhom aħna x'qegħdin nagħmlu u għalfejn qed nagħmluh. U r-responsabilità ta' dan kollu hija maqsuma bejna l-koll il-programm ta' ma se jagħtina l-opportunità biex niżguraw li l-istennijiet ta' ċittadini eh, huma fil-qalba ta' dak kollu li aħna nagħmlu l-viżjonijiet u l-prijoritajiet li għazilt għażilt u huma misluta mill-programm ta' Stokkolma. Aħna inna naħdmu fuq dawn il-prijoritajiet u eh, rajna rizoluzzjoni kom ta' novembru li kienet tajnuna kbira il-politiki tal-affarijiet interni Se morru id fit mal-ġlieda għad drittijiet fondamentali. Il-kooperazzjoni kollha tagħna se tkun ibbażata fuq il-valuri komuni u bla ebda eċċezzjoni dawn iridu jkunu rispettati. Iċ-ċittadini jridu jkollhom moħħhom mistrieħ li jistaw jiexu f'Ewropa sigura fejn l-integrità u s-sigurtà tagħhom hija garanti, se jkunu garantiti fil-xogħol tiegħi fuq l-affarijiet interni Ewropej hija li tkun l-ofol tagħha tkun is-solidarjetà, solidarjetà bejn il-Kummissjoni Parlament u l-Kunsell u anki bejn l-Istati membri. Meta aħna deċidejna illi noħolqu sistema komuni għall-azil li tkun ibbażata fuq l-umanità u l-effiċjenza hija kwestjoni ta' solidarjetà wkoll bejn l-awtoritajiet li jġieldu kontra l-kriminalità u li dawn għandhom bżonn jaħdmu aħjar biex jiġġieldu kontra t-teddidiet li għanna qoddimna. Irridu naħdmu fi spiritu reali ta' kooperazzjoni u kolleġjalità. Issa ngħaddi propju għal ofol. L-ewwel nett jiena irrid inkompli naħdem biex ikonna politika komuni għall-immigrazzjoni u l-azil. Imson li konna approċ wiesa biex naħdu flimkien ma' pajizi terzi biex natu protezzjoni l-dawk li għandhom bżonna rridu nipromuovu l-immigrazzjoni legali u nappoġġaw l-izvilupp fil-pajizi eh, eh, li huma madwar l-Ewropa Bżonn ukoll li naħdmu b'mod tanġibli biex nuru illi aħna qegħdin niġġieldu għal valuri illi l-Unjoni tirrappreżenta pereżempju il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem u l-valuri u solidarjetà għalhekk irridu niżviluppaw politika Ewropea illi se tagħti protezzjoni li dawk li qegħdin jaħarbu mir-repressjoni l persekuzzjoni Flimkien irridu nfasslu politika li tkun eh, bazata fuq il-responsabilità maqsuma il-prevedibilità. L-Europa trittati rispett għal konvenzjoni ta' Ginevra imma politika ta' dan it-tip tista' tkun kredibbli u leġittima jekk aħna nittrattaw l-immigrazzjoni illegali b'mod effettiv. Wieħed mill-ikbar pass il qudiem li għamlet l-Ewropa u s-suq intern u l-erba libertajiet. Dan ifisser li aħna ribna aktar lej xurxin imma nuqqas ta' frontieri interni fissru illi imżon li konna u kol politika ta' sorveljanza fuq il-frontieri esterni u politika ta' ritorn li tkun umana il hija importanti ħafna imżon li aħna nizviluppawa din u naħdmu fl-imkien ma' pajizi terzi. Irrit noħloq u kol sistema ta' immigrazzjoni legali din se tejn fil-kompetittività tagħna se tagħmel is-suq tal-xogħol iktar dinamiku u iktar flessibbli bżonnijiet tal-istati membri huma differenti ma huwa ċar illi fil-ġejjeni se jkollna bżonn inżidu l-immigrazzjoni għal raġunijiet tax-xogħol lejn l-Ewropa. U għalhekk irrit eh, naħdem biex nuru kemm importanti li wieħed jiġi fl-Ewropa b'mod legali biex nagħmlu dan irid ikun hemm possibiltajiet u irrid tkun sitwazzjoni li jista' jgawdi minnha kulħadd. Xogħol adattat, kundizzjonijiet xirqa. Fl-istess ħin irrid ikun hemm ukoll politika ta' integrazzjoni interna aħjar Jridu nizguraw il liswiq ta' xogħol ma jkunx fihom xkiel għal dawk illi jkunu għadhom kemm jaslu hemm xi tip ta' kodiċi tal-immigrazzjoni, xi karta l-immigrazzjoni trid tiġi adottata biex naraw li l-immigranti legali kollhom l-istess drittijiet bħal ċittadini Ewropej. Hemm ħafna li jista' jsir hawnhekk biex niżviluppaw il-koordinazzjoni u ntejbu l-effiċjenza tal-politiki illi jirrigwardaw l-immigrazzjoni għalhekk hemm bżonn li jkun hemm reviżjoni sħiħa tal-politika leġislattiva li Eh, teżisti f'dan il-qasam. Hemm bżonn ukoll illi kun hemm strateġija interna għal sigurtà bbażata fuq is-solidarjetà drittijiet fondamentali bejn l-istati membri din l-istrateġija għandha tagħmilha possibbli li aħna nużaw l-odot kollha li għandna dispożizzjoni tagħna biex niġġieldu kontra t-teddidiet biex inħarsu l libertajiet fondamentali u biex inħarsu l ċittadini tagħna rridu naraw ukoll uh, l-integrazzjoni bejn l-awtoritajiet li jġildu kontra l-kriminalità, il-kontrolli fuq il-frontieri u s sistemi tal-ġustizzja. Rridu niġildu kontra l-kriminalità organizzata li timmina s-soċjetajiet tagħna uh, teqret il-ħajjiet tal-bnedmin, terrorizmu, traffikar tal-bnedmin, eh, sfruttament tat-twal Eh, sfruttament tan-nisa, kriminalità fuq l-internet, etc. L-Europol u Sepol għandhom rwol importanti x'jaqdu wkoll kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Aġenzija għad-drittijiet fundamentali hija essenzjali u trid issaħħaħ. Jiena se nagħmel proposti sabiex dawn l aġenzija jkollhom għodu taħjar biex iwet u xolom u jina bdejt bil-Frontex. Irridu jkonna skambju effiċenti u effettiv ta' informazzjoni fl-opinjoni tijaj affas ta' protezzjoni u kol għafas ta' protezzjoni tal-informazzjoni personali. Sur President, l-Europa trid tkompli tkun imsieħeb qawwi f'dinja iktar globalizzata u għal daqstant il- Sigurtà, libertà u ġustizzja huma essenzjali, rridu naħdmu it-tfit mal-allejati tagħna u l-ġirien tagħna. Waħda mill-ewwel affarijiet li jiena se nagħmel huwa li noħorġu pjantazzjoni għall-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma dan se nagħmlu flimkien ma' Vivian Redding. Dan il pjantazzjoni azzjoni se jinkludi lista sħiħa ta' proposti speċifiċi illi aħna rridu inwetqu u nimplementaw din se tkun bbażata fuq prinċipji ċari ħafna issa dwar it-Trattat tal-Lisbona li fl-aħħar daħħal fis-seħħ dak kollu il-lina namel se jkun kopert mill-proċedura eh, ta' kodeċizjoni fil-Parlament Ewropew dan huwa importanti ħafna se jkun hemm iktar leġittimità, iktar trasparenza u iktar skrutinju fir rigward tal-affarijiet interni ġifiri intom u aħna irridu naħdmu id fit fil-ħames snin li ġejjin. Jena dejjem kont impenjata bisħieħ eh, biex naħdem favur it-trasparenza u li l-affarijiet isiru bil-miftuħ u naraw li nara li kemm intom kif ukoll il-Kunsill li kolkom l-istess aċċess għad dokumenti iktar uh, affarijiet li jsiru bil-miftuħ eh, nara illi il-proposti leġislativi tal-Kommissjoni kunu iktar uh, jiftemu Jena għandi rispett kbir għal parlament, rispett li naksibtu fis seba snin li għattaj hawnhekk naf li hemm ħafna għarfin espertu u impenn qawwi u jena għarrit naħdem flimkien magħkom biex inħares il-valuri Ewropew noħol u Ewropa ta' ċittadini, Ewropa fejn aħna natu rispett, natu protezzjoni, fejn kulħadd igawdi minn sigurtà, sikurezza, libertà u il fejn il- um, il-libertajiet kollha tal-bidem ikunu imħarsa sabiex aħna niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata nigarantixxu eh, azil ikun uman u ikun hemm politika għall-immigrazzjoni li tkun ġusta. Fl-istess ħin inħarsu l-frontieri tagħna kontra l-immigrazzjoni illegali hemm ħafna xogħol xi jsir. Imma bl-arfin espertakom bl impenn tagħkom jiena se nagħmel ħilti biex niżgura illi aħna nistgħu nagħtu ir-riżultati mixtieqa f'dan il-qasam. Grazzi. Thank you, Mrs. Masson. You rushed to make it in the limited... Grazie, Signora Masson, inti għadġilt biex laħan dalla xar minuti u minuta u kol ta' flessibilta nittama li kulħadd tiżom mal-ħin kif għamilt inti. Sawa mela nibdew bil-mistoqsijiet issa skont ir-regola tal-regoli eh, tal-proċedura ngħaddu l-ewwel għandi sur Grazie, Grazzi, Sur President. Kull sena mijiet ta' dajes jitilqu mill-kosta Afrikana fuq vjaġġ klandestin u perikolus lejn l-Ewropa, organizzat mill-kriminalità organizzata. Fis-seklu 21 dawn it-tip ta' vjaġġi huma skandalużi u għandhom żewġ konsegwenzi gravi. L-ewwel nett joħolqu traċedja umana b'mijiet ta' nies jerqu kull sena fil-baħar. It-tieni nett ipoġġu pis sproporzjonat fuq il-pajjiżi tan-naħa t'isfel, fuq il-pajjiżi membri tan-naħa t'isfel tal-Ewropa illi jsalvawhom, illi jilqawhom u illi jieħdu ħsieb dawn l-immigranti salvati. Illum in-nies ta' dawn il-pajjiżi qegħdin isegwuk permezz tat-televiżjoni u jridu minn għandek impenċar li inti twaqqaf din ir-rotta illegali, din it-traċedja umana darba għal dejjem. Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi u ċara. Int dan l-impenn lest li tieħdu se twaqqaf din ir-rotta illegali darba l dejjem u kif se tasal. Thank you, Mrs. Mawson. Grazzi, Signora Malmström issa. Grazzi, Sur Buzuttil. Naqbel miegħek naraw traġedja kbar fil-Mediterran U dan ovvjament jridu waqfuh. L-Ewropa għandha responsabilta illi ta' tirċivi u tagħti eh, protezzjoni lil dawk li għandhom bżonna taħt il-Konvenzjoni ta' Ġinevra. Pero aħna irridu kol biex niddefendu dan din il-politika niġildu kontra l-immigrazzjoni illegali u kontra dan it-traffikar. Ma nafx jekk jiena nistax nagħmilha waħdi dil ħaġa ma jiena lesta li naħdem miegħek u magħkom sabiex innaqsu u nindirizzaw din il-problema irridu nsaħħu Frontex kif ħadd ukoll fl-introduzzjoni tiegħi. Irridu nżidu s-solidarjetà bejn l-Istati membri sabiex naqsmu responsabilta u ħajkollna wkoll l-Uffiċċju ta' Azil bbażat f'Malta li jista' jgħin biex eh, jiffaċilita l-affarijiet, għanna programmi differenti, ħajkun hemm proġett il ħajġi um, evalwat mal-ajr, um, u forsi nħarsu biex ikun hemm xi ħaġa iktar stabbli u permanenti, mbagħad inħarsu li għadin il-ħaġa meta jkollna l-evalwazzjoni u naħdmu wkoll flimkien ma' pajizi terzi biex naraw kif il-pajizi madwar il-Mediterran u il-pajizi ta' transitu jistaw ninvolvu għam u koll f'dan ix-xol biex nwafqu l-immigrazzjoni. Irtu kollna approċ globali. L-immigrazzjoni ila maħna sam il-bidu ta' zmin u ħajibqa jkun hemm l-immigrazzjoni jekk jibqa jkun hemm differenzi bejn il-pajjiżi fl-iżviluppi ekonomiċi u fis situazzjonijiet irid ikun hemm dimensjoni wiesa eh, fil-politika ta' l-affarijiet barranin f'dak li għandu x'jaqsam mal iżvilupp tal- Eh, l-ekonomija u anki il-drittijiet u ma nibdaw il-pajzi. Mena l-estal naħdem ma'kom. Grazzi, narġaw follow-up. Grazzi, tweġiba tiegħek tatini tama illi nistgħu naslu. Però nixtieq inkompli nistaqsik dwar il-proġett illi inti semmejt. Palissa hemm proġett pilota illi permezz tiegħu jgħin lil pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Ewropa eh, biex eh, immigranti li jaslu f'dawn il-pajjiżi jimxu lejn pajjiżi oħra. Sfortunatament però dan il-proġett bħalissa qed jistrih fuq hekk imsejħa solidarjetà volontarja mentri li hemm bżonn hija solidarjetà effettiva illi taħdem. Jien nixtieq nisma' minn għandek aktar dettalji fuq kif is-solidarjetà se twassala biex titwettaq bil-fatti u mhux bil-klim biss. Eh, thank you. Back to you, Mrs. Mastrom. Well, I think we have we've gone quite far when it comes to Naħseb illi diġa għamilna ħafna fir rigward ta' solidarjetà f'dawn l-aħħar sentejn, żviluppajna ħafna elementi għandna dan l-uffiċċju għall appoġġ għall-azil, eh, investejna ħafna fil-Frontex u fil-Border Control Fund, għanna il-Malta Project illi huma involuti fih disa pajjiżi Hemm ħafna iktar xi jsir, però nistgħu naraw kif dan jista' jsir proġett iktar permanenti u billi nużaw mezzi differenti. Jiena dal-waqt namel proposti dwar għal tisħiħ tal-Frontex billi eh, namlu iktar pressjoni fuq l-istati membri biex jihdu sem aktar attiv, ikunu iktar impenjati u biex jaħdmu skont il-pat għall-azil u l-immigrazzjoni l-istati membri kollha impenjaw ruħom f'dan ir-rigward. Jiena u inti eh, nafu illi l-istati membri għandhom livell ta' impenn differenti, u aħna nistgħu biss Eh, il-possibilità eh, li natuhom lodot li għandhom bżonn biex mhux biss jitkellmu dwar it-teorija ta' solidarjetà imma li wetquha fil prattika Thank you. Now the floor goes to Grazzi naddu għassur Morales Signora Malmström, kif qal il-kollega tiegħi solidarjetà hija waħda mill- kwistjoni tawlani li ħatkun qed titratta inti però fil-diskors tiegħek semmejt kollu rispett ta' drittijiet fundamentali. Inti kun l-ewwel ta' tal-affarijiet interni. Issa dana il-portfol maqsum bejn l-affarijiet interni u drittijiet fundamentali, però kull ħaġa li hija importanti għal grupp tagħna e, e, l-azajlum, il bodiskanez il-pjena, da kolla bazzikament għandhom ukoll aspetti ta' drittijiet fundamentali apparti s-sigurtà. Senti kif ħadd tħol fil-qofol ta' dik kwistjoni ta' koordina mal-Kummissarju ehm, Redding imma ħajkun dejjem konflitt. Per eżempju, fuq Eurodac, dana għandek il-database tal-market tas-swaba Imma dina suppost da tkun biss għall-azil, imissa hemm aċċess għall-awtoritajiet ukoll ta' l-infurzar tar-riġi. Issa inti kif tista' tnaqqas u solvi dawn il-konflitti u taċċerta li jkun hemm ħarsin ta' drittijiet fundamentali apparti wkoll li ta' tikas l-aspetti ta' sigurtà. Iva, grazzi Sur Morales. Iva, il-President Barroso rali għandu jkun hemm ukoll sim tal-ħidma bejn il-kommissarji, anke għalix il-program ta' Stockholma huwa enormi u ma jistax namlu waħdu. Għanna bżon zewċ nisa biex namluħ fil-fat, qabel kena bżon tlet irġil. Issa, is-kommissarju Redding għalet il-liħa tara illi il-, -il kustjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet fundamentali u jiena ħanejna tagħmel dan. Issa na il-kodeċiżjoni mal-Parlament Ewropew u jiena ċerta illi ħafna mill-affarijiet li kom ħajkunu soġġetti għal kodeċiżjoni u naf li intom għandkom għalbkom ħafna drittijiet fundamentali ġifiri naċċerta li naħdem ma'kom biex inkunu ċerti li fil-fat għedin inħarsu dawn id-drittijiet fundamentali dawk minnkom li jafuni jafu li jina dejjem ħedimt favur id-drittijiet fundamentali ħajti kollha u ma konċ naċċerta ma konċ naċċetta dan ix-xogħol kiku ma konċ naf li jina wkoll lesta li ħares id-drittijiet fundamentali f'dan il-portfolio koll. Sur Morales mistoqsija ta' segwitu. Anki għal żewġ ħajkun hemm sfidi kbar. Waħda minnhom hija fil-fatt eh, il-possibilità kif smajna wkoll il-ġimgħa li għaddiet fejn Ministru Franċis qalet li presidenza Spanjola jrid ikollha sistema ta' PNR Ewropea. Kellna ħafna problemi bil-PNR mill-Istati Uniti. Kif ħa taffaċċa din it-tip ta' sfida inti u tifhem l-azzjonijiet li suppost tallimna mill-PNR? Signora Manstrom, Iva, Biex nieħu pjanar bħala eżempju mal-Istati Uniti għanna grupp ta' ħidma fuq il-pjanar u ħajiltaqgħu dal-waqt fi ftit ġranet jew ftit ġimgħat biex nevalwaw ukoll dan l-aspett l-ispejjeż, protezzjoni tad-data, proporzjonalità, drittijiet tal-bniedem, da kollox l-ewwel irdu nistudjaw dan qabel ma nkunu nistgħu nimxu l-qudiem qed nikkommetti ruħi wkoll li nagħmel eh, reviżjoni u overview ġenerali tal-istruttura kollha li għandna fl-Unjoni Ewropea sabiex nkunu nistgħu nevalwaw xanna, x'għandna żejjed, x'għandna nieqes u kif nistgħu norganizzaw dan kollu b'mod aħjar. Ovvjament il-proporzjonalità l-effettività e, rispett tal-ħarsin tad dejta tal l-integrità tal-persuni huma importanti ħafna. Grazzi ngħaddu issa l-Sinjura Hannes Pleasure. Grazzi ħafna li qed nara kawnek illum għalda temmen s sistema komunità l-azil għandha tiġi stabilita bla dawmen int qed tajt li għandu jkun hemm adozzjoni minnu fih tal-proposti li hemm. Fil-qafas tal-leġislazzjoni aħjar tista' semmi direttiva waħda li nistgħu narawha bħala sinsla tal-kumplament tal-pakkett tal-azil. It-tieni mistoqsija l-istess bħalma qal Simon Buzutil m'hemmx għalfejn ngħidu li l-pressjoni tal-immigrazzjoni illegali qiegħda dejjem jiżdied kull ma jmur kontrolli stretti fuq il-frontieri ma jistawx ikunu l-uniku soluzzjoni dun trattaw il-fatturi li jiġbdu l-emigranti uħrajn oħrajn li ma jħarġuhomx biex jiġu. Inti x'miżura ħatiħu? U fl-aħħar net fuq l-immigrazzjoni legali l-aċċess għal xogħol eh, li jirrekredi ċertu kwalifki hija ħaġa importanti għal kumpaniji Fl-2005 kien hemm ċertu stqarrijiet imma l-Kummissjoni trid tadotta din id-direttiva inta tistabbilixxi din id-direttiva bħala kwistjoni ta' priorità. Grazzi. Grazzi Sinjura Malmström. Iva, ħafna mistoqsijiet f'żewġ minuti ħajkolli nweġibhom. L-ewwel mistoqsija. Iva, naħseb illi hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu fil-pakkett tal-ażil. Rridu nara flimkien imma l-kundizzjonijiet tal-akkoljenza Is-sistema ta' dan hija l-offol. Rridu naraw li konna sistema ta' koljenza li hija prevedibli li tkun magħrufa li l-istati membri jkunu jistgħu jimxu magħha wieġbu għalija. Tant għandna sistemi differenti fiħda l-Unjoni Ewropea jekk aħna rridu sistema komuni tal-azil hemm bżonn li jkollna l-istess kundizzjonijiet ta' koljenza u dinja ħaġa illi iddaħħal aktar ordni f'din il-linja ta' politika. Le, il immigrazzjoni ila għaddejja mill-bidunet għattilkom ja ħaġa li ġeja minn zmin zemżel, minn zmin Adam u Eva. Kifat li s-sur Buzutil hemm bżonn li nikkontrollaw il-frontieri u għandna bżonnu wkoll firxa siħa ta' qodod biex nagħmlu dan kollu. Jiena semmejt ħafna minnhom u mhux għalfejn noqgħod nirrepetihom għax m'għandix ħafna ħin, imma ħaġa oħra rridu nagħmlu illi nizguraw li jkun hemm modi legali ta' kif wieħed jista' jasal l europa u nistgħu nofruhom jridu jkunu mezzi regolati, prevedibli u li l-istati membri jkunu qablu fuqhom. U hemm xi ftit direttivi li jena ħarres fuq din il-ħaġa waħda minnhom hija direttiva fuq il-ħaddiema staġjonali, imbagħad hemm direttiva inter eh, korporativa li tippermetti li l-kumpaniji l-kbar li ikollhom ċertu ħaddiema. Hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu ħan niffaċilitaw dawn il-mezzi u daqt fil-bidu ta' din is-sena ijed dal-proposti fuq il-mejda ħalli kun hemm diskussjoni mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, nerġa' l lura Sinjura Henx Plaxert. Grazzi ħafna kif semmejt l-uniku soluzzjoni ma tistax tkun eh, kontrolli fuq il-frontieri huma importanti dawn. Inti għatli li tissaħ il-wol ta' Frontex u bir-raġun. U dan il-waqt Frontex m'għandix it-tamir tagħha l-istati membri fil-fatt m'għandhom ebda obbligu illi jatuwa il-tamir. Inti għandek f'moħħok illi ddaħħal mekanizmu mandatorju fuq l-istati membri biex jihdu sem jew inkell aħjar taħsibx li Frontex għandha t tamir taħħa u jekk le għal le u x'inizjattivi ħatiħu mod ġenerali. U inti kif tiġġudika l-impenn tal-istati membri fuq is-solidarjetà hija ħaġa li semmit qabel nixtieq nerġa' semmi xi ħaġa fuq din il-ħaġa, ġifieri kif biħsibek ta' tispin tar-rieda politika tal-istati membri sabiex eh, malaru b'mod ambizjuż eh, titmexxa qudiem il-politika Ewropea tal azilu tal-immigrazzjoni. Sirra Marxon tista' titkella? Grazzi kif faddat fil-bidu ta' din is-sena jekk jiena niġi aċċettata minnkom ir-ressa proposta fuq kif għandna nirriformaw Frontex u din ser ikun fiha proposti fuq ferat speċjalizzati din ser ikun uh, eh, fija dettalji fuq kif Frontex tista' taħdem fil-ġejjini ma' aġenziji oħra? Jina ħan proponi illi Frontex tkun tista' tixtri tagħmir tagħha li tkun tista' tuża fl-operazzjonijiet tagħha. Naħseb din hija ħaġa tista' tgħin u tista' tiffaċilita l-affarijiet. Għax eh, kif edna l-istati membri jitlu għax ħaġa ma mbagħad ma jrendux tagħmel jkunu għedu. Allura dan jagħmel ħsara l-pjanitu li programmar hemm bżonn li Frontex ikollha il-personal u anke l-arfin espert ħalli in-nies li qegħdin jieħdu ssib il-kontroll tal-frontieri jkunu eh, mitla ta' drittijiet tal-bniedem u affarijiet hekk. Is-solidarjetà tkellimna fuq għama s-sur l għandna l-għodot finanzjari politiċi ser ikollna l-uffiċċju tal-azil għandna l-proġett ta' Malta illi Jiena mpenja ħafna li naħdem fuq biex dan namlu aktar stabbli parti aktar stabbli minn dan il-pjan. Imma tidu naħdmu flimkien biex naraw kif dan kollu jisir fil-fatt, jisarra fil fat fil-konsil. ix sempliċi miex għetna l udiru ruħina fli jem diffikultajiet, imma dan u għal-mod kif nimxu l udin Signora Sargentini, grazzi ħafna. Jek permetti li Signora Malmstrom, Eh, il-grupp tal-ħodor għandu tamid gbar għax-xogħol li inti ħat tagħmel daqt nittamaw fil-qasam tal-azil. Manna mistoqsija fil modi b'xorta ħażina rajna l proposti tal-Kommissjoni fuq kwistjonijiet li konċernaw l-immigrazzjoni legali ġew imblukati mill konsil X'inhi għal-fema tiegħu fuq din il-ħaġa u barra minn kif inti ha titratta dal-imblokkar qed isir mill-Kunsil ta' proposti fuq l-immigrazzjoni legali jekk din il-ħaġa tiġri waqt fil-mandat tiegħek u wara l-pjanar tal- politika tal-immigrazzjoni fl-2005 ma tantx riżultati konkreti, pereżempju l-permess waħdin u hemm id-direttiva fuq il-ħadema staġjonali tista' jekk jogħġbok tispjegalna kif inti ħadd titratta dawn il-kwistjonijiet u jekk għandekx pjanijiet konkreti biex dan isir. Signora Malmström. Grazie ħafna, Signora eh, Sargentini. Grazie ta' tama u l-fiduċa li turu fija. Minix eh, xi superwoman maħna għamel ħalti kollha. Minn Amsterdam, Amsterdam rajna illi l-istati membri rridu eh, jitlu fi programmi fuq l-immigrazzjoni għanna ħajkonna bżon n-nis fl-Europa, għanna l-krizi ekonomika ma dik tgħaddi u f'setturi differenti għandna bżonn in-nies biex jaħdmu din hija ħaġa illi ċara u ħatidħol ukoll fl-istrateġija 2020. Ġifieri hemm bżonn kanali legali biex in-nies jitlu fl-Ewropa. U dan huwa mod ta' kif niġġieldu l-immigrazzjoni illegali billi nħallu miftuħa it-triq legali. Din il-kwistjoni tal-immigrazzjoni legali veru li la naqra waħla l ċertu żmien imma ċertu aspetti illi rridu nitrattawhom dawn l-immigranti li jitħlu b'mod legali u importanti li ngħidulhom isma' għandkom għafas ta' drittijiet l-istess bħal tal-Ewropej. U importanti li jkunu jafu fuq dawn l-affarijiet dawn huma għajn ta' rikazza l-pajjiżi tagħna jekk jitlu kemm bil-ħiliet li jġibu u anke l-esperjenzi tagħhom għanna id-direttiva fuq il-ħadima staġjonali u id-direttiva tal- relazzjoni bejn kumpaniji kbar, un bat għanna kol direttiva fuq dawk li ikunu apprentisti hija importanti din l-ekonomija tal-Ewropa u importanti illi namlu ftemiet ma' pajjiżi terzi fejn ngħidulhom illi jekk ħajjejnuna niġġieldu kontra l-immigrazzjoni legali aħna wkoll ħaniftħulhom it-triq biex l-immigranti jitlu legalment. Rridu nħarsu wkoll lejn il-karta l-bluna għadha mhix qed taħdem bħalissa, però hemm bżonn li naħdmu fuqha. Matul eh, dawn l-ewwel sitt xhur dawn huma affarijiet li ħanaħdem fuqhom. Sinjura Sargentini, jekk tippermettili ħatamel il-mistoqsija tiegħi is-Sinjura Flotr, mena mistoqsija supplementari mis-Sinjura Flotr. Grazzi ħafna. Il-ħaddiema immigranti f'sitwazzjoni regolari qed jesperjenzaw direttament id-diskriminazzjoni u l sur ta' drittijiet tagħhom. Flimkien mal-kollegi għadni kemm ġejja mill-Kalabrija, hemmhekk rajna kemm fil-qasam tal-bidja, drittijiet ta' dawn il-persuni qed jiġu nkasbra inti li illi inti tixtieq eh, turi l-impenn mod qawwi l-impenn tiegħek fuq drittijiet fundamentali għandek x'tagħmel il-ġimgħa l-oħra rċivejna l direttur ta' Frontex inti tissaħħaħ il-mezzi tal-Frontex billi timpenja aktar l-istati membri fix-xogħol ta' Frontex imma inti titkellem, eh, jekk titkellem illum ma' direttur ta' Frontex, isek eh, ħidmietu i illi Iżom il-barra mill-Europa xi tip ta' merkanzija. L-aspett uman mhux qiegħed hemmhekk, jiġifieri għandek biċċa xogħol deċisiva x'tagħmel biex l-immigrazzjoni b'mod regolari dak qed jolbu l-eżilu anke le dan kollha jkunu jistgħu jgawdu mid-drittijiet kollha li huma garantiti lilhom. Allura inti kif inti ħataħdem biex inti ssolvi nis-situazzjoni li qed inqala tista' twieġeb konxa din il-problema u palma tint l-immigrazzjoni illegali u mhumiex għandhom ċertu drittijiet fl-Unjoni Ewropea għandna dritt li nħarsu għom għandna dmir li nħarsu wkoll eh, drittijiet tal-medmin kollha fuq din id-dinja. Fil-fatt kif li l-kollega tiegħek iridu naħdmu fuq il-permess tal-ħaddiema staġjonali biex niggarantixxu id-drittijiet tan-nies li ġejjin l-Europa, l-Italja u pajizi oħrajn għandhom bżonn il-ħadim irdu niggarantixxu l id-drittijiet tagħhom. Niġidu kontra kriminalità organizzata ħafna drabi jkunu vittmi ta' traffikar kif qed tajt inti jitriġu trattati jisom merkanzija li tħallihom bla drittijiet bla paga mingħajr xejn. Jisfaw vittma wkoll ta' ċertu eh, taqlib li kunem fis soċjetà fejn ikunu huma. Irridu niġidu kontra dawn l-aspetti kollha allura l-Unjoni Ewropea dejjem għandha anke jekk eh, meta nitkellmu fuq il-difiża tal-frontieri għandha tħares il-prinċipju ta' non reform tħares id-drittu individwali ta' dawk li jitolbu l-azil u namlu b'tali mod illi kull individwi jkollu l-possibilità li jitlob l-azil jekk ikun jixtieq. Imbagħad ovvjament il-proċess biex dak li kun tina talu tweġiba ta' iva jew le imbagħad ikun jista' jibda. Dak hija ħaġa oħra. L-Unjoni Ewropea dejjem għandha eh, tiddefendi id-drittijiet tagħhom u dan huwa dmir tagħha. Grazzi Sassur Kirkop. President, grazzi, Komissarju. Li ġara il-ġimgħa l-oħra reġaw edu fuq il-qċata tal-agenda il-qassam tas sigurtà u l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qassam tas sigurtà Program ta' Stokholma għandu eh, ċertu eh, programmi biex iġibdu kontra terrorizmu, reati transkonfinali bħal per eżempju kriminalità fuq l-internet, traffikar tal-bnedmin, kontrabandu tal-sigaretti u qed isejjaħ biex ikun mazzjoni komuni biex iġibdu kontra l-korruzzjoni u kunem kooperazzjoni bejn l-istati membri l-istituzzjonijiet u l-aġenzji biex ikunem skambju ta' informazzjoni. Kummissarju, kif għandek moħħok li timxi fil-qasam tal-kriminalità organizzata u terrorizmu biex niġildu l affarijiet flimkien mal-pajjiżi sħab tagħna. U fl-istess waqt nixtieq li inti żomm qudiem għajnejk li jkun hemm proporzjonalità fit-tweġiba li tagħti l-Unjoni Ewropea bħala azzjoni. Signora Malmström, grazie ħafna Sur Kirkop. Fil-fadinja waħda mill-prioritajiet illi jiena ħa naħdem fuq malajr l-istrateġija fuq is-sigurtà interna għanna bżonn din l-istrateġija biex niġildu l-tedidiet interni li ġej mit-terrorizmu l-krimet organizzata. L-Unjoni Ewropea mlet xi affarijiet imma aħna rridu nevalwaw b'mod aktar sħiħ l-għodot li aħna għandna biex niġildu kontra terrorizmu. U jiena nixtieq U jiena nixtieq nagħmel reviżjoni tal-odot biex niġildu kontra il-terrorizmu fil-kooperazzjoni dwar pajjiżi terzi, anke f'dak xaqsam ma' leġislazzjoni, il-politika u l-fondi. Nam biex ikonna għafas sħiħ fil-ġida kontra terrorizmu, forsi jista' jkun għal xaffarijiet nieqsa jista' jkun pjar eh, li jridu neħilsu minnu. U din l-evalwazzjoni serres għal il-komitat dat. Dak għandu xaqsam sistemi ġodda ta' informazzjoni. Dawn dejjem irridu nevalwawhom mill-att ta' proporzjonalità l-ispejjeż u l-valur miżjud tagħhom u dan dejjem waqt li jkun hemm ħarsin sieħ tal-integrità u drittijiet fundamentali u kif għad fil-bidu, jiena ħanħares l dawn is-sistemi kollha minn din il-lenti u fid-dal ta' dawn il-kriterji. F'dak li xaqsam ma' terrorizmu ovvjament irridu nevalwaw l-odot biex nilqgħu kontra biex inħarsu u biex nieħdu azzjoni kontra u biex natu it-tweġiba adattata għanna ġenziji differenti għanna miżuri leġislativi jemmek jidir li ridu nafsu aktar fuq il-vitmi u koll. Din hija ħaġa li għamilna għamilna affarijiet minn dal aspetti mirdu namlu aktar l-ekna xaqsam mal-vitmi ta' terrorizmu dan ħajġi propost fil-qafas tal-istrateġija ta' sigurta interna. Sur korpal dar boħra? Iva tweġiba tiżgurani, imma irrespettivament mill-att ta' nis, li għanna jaħdmu eh, f'dan l-aspet il-kummissarju bħala persuna li għanda seta fida u bħala persuna impenjata tista' tiżgura li l kumitat li l-istess proporzjonalità li ddiskutejna naqra ilu tiġi konsidrata fil leġislazzjoni li ħatiġi imposta fuq l-istati membri f'dan il-qasam ta' sigurta u ġida kontra l-kriminalità. U ħankomplu nifukaw fuq li jkun hemm aktar kooperazzjoni u fejn ikun adattat ħarsin għal prioritajiet nazzjonali u anke opt-outs. U komissarju inti taqbel miegħek li approċ wieħed għal kulħadd fil-qasam tas-sigurtà mhux dejjem ikun jista' jiġi mwettaq kif suppost jew ħalli l-effetti mixtieqa. Grazzi Sinjura Marstrom. Fil-qasam tal- terrorizmu l-Unjoni Ewropea m'għandix ħafna għodot leġislativi l-partibi ta' responsabilità qiegħda fidel l-Istati membri l-Unjoni Ewropea tista' tikkoordina biss u nistgħu naraw kif aħna nistgħu nsaħħu kifat il-prevenzjoni, l-individuazzjoni kontra u nofru l-ħarsin. Għamek għamilna ħafna. Il-firmet għetnajt irrit namer revizjoni siħa ma jfissirx illi irrit noħroġ bi proposti leġislativi ġodda. Ma dan ifisser li jina nix li kolli stampa ġenerali. li tista tkun siwja u intom għajimtu din il-kwistjoni mal- komissarju ta' qabbel is-sur Barrom intom minaħat tal-komitat. U importanti li nħarsu l-dawn l-odot li għanna hemm xi wħud li m'għandniex bżonnhom pereżempju għandna xi għodod nieqsa kif nistgħu nimlewhom dawn l-affarijiet kif nistgħu nimlew dawk ix li għandna fil-flodot li għandna. Dan u nagħmlu fix-xhur li ġejjin. Sinjura Tavares, eh, Sur Tavares, Sinjura Marstrom, nixtieq inkun naf inti x'taħseb fuq il-kwistjoni tal-Frontex. Il-direttur ta' Frontex ġi l-ġimma l-oħra, kellimna fuq il-ftejim li jemma libja bjoqlilna li dinja ħaġa tajba mal espresso wara ħareċ rapport li konferma dak li aħna kanna suspett li qed jiġri. Kif il-Libja titratta l-immigranti jkunu fid-deżert ta' Sahara ikollhom il-mew dejjem la' fuqhom. Inti x'ser tagħmel, x'se tajt, inti ħat revedi l-mandat ta' Frontex biex indaħlu tradizzjoni umanitarja li ikunem is-salvataġġ f'nofs il-baħar. Inti kif ħatara li kunem ħarsin ta' dawn il-prinċipju u hemm bżonn li ebda persuna ma tiġi mibgħuta lejn pajjiż illi ma jħarrix il-Konvenzjoni ta' Ġinevra. Irrespettivament mit-twemmin u r-razza tiegħu. Inti xi pal dan? Ma nafx timtek xtajet, però mbagħad jekk ma weġbik kif suppost erġa' għajdli. L-Unjoni Ewropea għandha dmir li salva l-ħajjiet. Bix-xogħol tiegħi li għamel li ħansaħħaħ eh, il-Frontex fiħdanu ħares u kollejn il-liġi eh, tal-lepra. Hemm proposta li ħadd inbat mill-Kunsill il-Parlament Ewropew biex ikun hemm kjarifika fuq x'inhuma d-dmirijiet tal-Istati Membru ta' Frontex meta huma dawn jaġixxu fuq territorju komuni nittamaw li naqblu fuq din il-ħaġa. Ġin ħat iffaċili l-affarijiet. Il-prinċipju ta' non-refoulement huwa konvenzjoni internazzjonali u aħna bħala Stati Demokratiki fl-Unjoni Ewropea marbuta minn din il-ħaġa jiġu niżguraw illi għandna nofru ħarsien lil nies illi qed jaħarbu biex jisalvaw ħajjithom illi per eżempju l-dirċiet ta' qed jiġu miksura jew li qed jaħarbu minn min pajjiżi fejn hemm dittatorjat. Per eżempju fil-Mediterran irridu naraw jekk dawn mhumiex persuni li qed jaħarbu mill-oppressjoni jew miex qed jagħmlu bħal mamlu l-Ewropej mit sena ilu li telqu minn pajjiżhom biex iħarbu l-aks. F'pajjiżi, pereżempju, mit sena ilu kwart eh, mill-immigranti li kwart mill-persuni eh, li telqu telqu l-Istati Uniti u uh, taw il-kontribut tagħhom uh, biex jibnu il-pajis tal-Istati Uniti. Issa fuq Libja, Libja huwa pajis importanti ta' transitu u hemm bżonn li jkollna taħdiet magħhom Mish ħaġa faċli mhux pajis eżattament demokratiku. Merdu nsibu modi kif infittxu kooperazzjoni naf minnaħat tal-Komissarju u l-Presidenza ta' qabel għamlu mezzi biex irbu aktar lejn il-Libja l-affarijiet mexin pastanem l qoddim imma rridu nitkellmu magħhom u rridu naraw kif nistgħu nikoperaw ħalli jgħinuna fil-waqt li aħna minna ħatana nsaħħu l-impenn li huma għandhom biex huma jħarsu l-prinċipji internazzjonali u jgħinu l-UNHCR diġa qegħdin fil-Libja biex jgħinuhom ikollhom il-mezzi ta' koljenza li huma għandhom. Mhix ħaġa faċli tieħu ħafna żmien. Grazzi. Immorru lura Assur Tavares. Sinjura, ma xom qed nitkellmu eh, fuq aspetti. Missa rridu nitkellmu fuq is-soluzzjoni. Qed naraw li waħda mis-soluzzjonijiet hija resettlement eh, tal-immigranti eh, f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. L-Istati Uniti ħadu xi refuġjati, l-Ewropa intqal illi jista' jkun hemm fiha resettlement ta' elf refuġjat kull sena. Imma m'hemmx eh, unità li qed taħdem fuq din il-ħaġa. M'hemm struttura li qed taħdem fuq eh, resettlement permanenti hemm bżonn eh, li naħdmu fuq din il-ħaġa naħseb eh, li mitter jridu ngħaddu għal ħames telef. U inti qed ukoll li għandu jkun hemm drittijiet indaqs, id-dritt tal-votazzjoni jgħod tal-dawn ukoll, Sinjura Marx. Forsi ma ftemniex tajba x'qed nitrataw ħafna affarijiet. Inti rapporter fuq id-direttiva ta' resettlement u jina nistenna bil-ħerqa li naħdem fi riflessjoni tiegħek fuq din il-ħaġa. Resettlement jew waħda mill-ħafna soluzzjoni, xi pajjiżi huma diġà involuti fuq din il-ħaġa, xi pajjiżi jistgħu jagħmlu aktar. Qed fuq l-Unjoni Ewropea, ma anke pajjiżi terzi oħrajn jistgħu jagħmlu aktar. Dinja ah, ħaġa li tista' tkun parti mis-soluzzjoni biex dawn in-nies nagħtuhom kien, u anke naqsmu responsabilità bejnietna fl-Unjoni Ewropea. Thank you. Signore Borghezio. Sur Borghezio. Signora Malmström, jena apprezzajt ħafna rapproċ razzjonali u mux ideoloġiku li jinti ettati għal-ħidma tijak ta' kommissarju. Anki jekk jena ma tantx fimt u mħasseb xiftit nammetti, forse tista' tgħidilna xi ħaġa oħra b'tweġibiet oħrajn dwar din il-direttiva l-kien sejħa intra corporate directive ħafna drabi fil-komitat tagħna nissimaw il-rappreżentanti ta' pajjiżi bħal tiegħek tal-Ewropa ta' fuq li eh, jitkellmu u jgħidu li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet dwar aspetti eh, ta' trattament umanitarju f'dak li rigwarda mod partikolari l-azil. Imma dawn il-pajjiżi għatma sibom meta ikun irrit jinqasam bħal pajjiżi bħal l-Italja, Spanja, Greċja, Malta, iridu jiffaċċaw waħedhom u jilqaw waħedhom eh, u jiffaċċaw l-impatt ta' dawn l-immigranti eh, u dawk li jitolbu l-azil. Rrid ukoll eh, insemmi eżempju, il-Kummissarju Ferrero Valdne kienet il-President jinterrompi hawnhekk u forsi 27 stat membru għandhom ukoll eh, ikunu involuti fil- eh, fl-ispejjeż għaliex il-kliem huma aspett imma l-fatti mbagħad huma ħaġa differenti għall-aħħar. L-Unjoni Ewropea dejjem tiftaħar illi hija l-ċempju ta' dawk illi jiġġieldu għad-drittijiet eh, tal-bniedem u għal-protezzjoni li tingħata u għal daqstant l-istati membri kollha għandhom l-istess obbligu huwa veru illi ċerti stati membri għandu dawn l-affarijiet iktar bis ta' minn oħrajn imma l-istati membri Ewropej kollha għandhom dan id-dmir. Tkellimna ħafna dwar kif ir-responsabilta hija maqsuma fl-Unjoni Ewropea, uh, tajtkom xi idejat dwar kif jista' jsir dan hemm pressjoni qawwija fil-Mediterran fuq ċerti pajjiżi, imma il-biċċa kbira tal-immigranti li jaslu fl-Ewropa jaslu blajru, jaslu mill-Ewropa tal-Vant u jaslu wkoll b'mezzi ta' trasport oħrajn, jiġifieri din mhix problema tal-Mediterran biss. Jiena naf illi hemm ħafna pressjoni fuq il-pajjiżi tal-Mediterran u eh, jiena tajt xi eżempji dwar jista' jsir dwar Frontex, programmi għal resettlement. U kooperazzjoni li nistaw noħolqu ma' pajjiżi terzi illi huma uh, eh, sitwati madwar il-Mediterran, imma rrid nisħa illi għanna u koll impenji internazzjonali biex aħna nirċievu persuni li jitolbu l-azil u li dawn jinataw u koll ċerti drittijiet. Grazzi ħafna s-sur Patton għal-mistoqsija supplementari. Is-sur Borghezzo għal darboħra. Għalek kina nittama illi inti issa se pal-mistoqsija preċiża tiegħi. Jiġifieri li l-Unjoni Ewropea fuq il-problema ta' dritt tal-azil u, u il-resettlement anke fis sens uh, eh, umanitarju ta' dawk li jitolbu l-azil, il-metodu tal- sim tal-peace, il-burden sharing li jrid jinqasam bejn 27 stat membru. Eh, l-intenzjonijiet nobli huma ta' 27 stat membru, però mbagħad il-peace reali jaqa' fuq xi 34 pajjiżi. Frontex inti għat se tkun organizzata mill-ġdid Kien hemm ħafna aspetti li semmew kollegi oħrajn u jiena se nsemmi żewġ aspetti oħra. Wieħed huwa li l-kwistjoni kollha kemmi delikata ħafna fuq il-return e, irrid jiġi e, e, ġestit mill-Frontex u mill-pajjiżi Ewropej kollha u l-ispejjeż irridu jinqasmu fl-Unjoni Ewropea kollha mhux fuq xi ftit pajjiżi bħal pajjiż tiegħi Umbat dwar il-proposta li il-ċentri ta' identifikazzjoni fejn joqogħdu dawn il-persuni fejn jintlaqaw li kunu koordinati minn Frontex. Signora Malmstrom? Grazzi, Sur Borghesio. Iva, naħseb illi Frontex u fil-proposta li jena senressa illi għada mhijiex imfasla għaliex għadni irrit nisma xie proposti illi il-Frontex tkun tista' tixtri tamir li għandha bżonn sabiex ikunu jistaw jagħmlu xogħolhom aħjar f'operazzjonijiet komuni. Responsabilità tal-frontieri hija eh, tal-istati membri imma Frontex tista' tikkoordina u tista' tagħti daqqatit. Tista' tgħin ukoll l-istati membri biex jibatu lura il-persuni la darba li eh, tal-bit tagħhom ikunu ġew eżaminati sew, li proċeduri saru sew u li dawn jistgħu jintbatu lura mingħajr ebda riskju eh, għal ħajjithom jew li dawn forsi jinħaqru. Il-Frontex tista' tgħin f'dan, però ir-responsabilità aħarija ta' għadejjem fuq l-Istati membri. Is-Sur Bonds. Grazzi ħafna. Jiena għandi żewġ kommenti osra x'namel u nixtieq nisma xandek xi tajt inti dwarhom. Fl-2006 23 eh, ta' Ottubru f'Budapest kien hemm dimostrazzjoni ta' 20 ta' eluf ta' persuni li qed ifakru l-rivoluzzjoni tal-1956. Sfortunatament dawn jiġu attakkati mill-pulizija li tuhom bil-lembubi użaw il-gas ta' jindarbu ħafna minnhom bosta turisti edin emmekku ukoll persuni li ġew minn barra l-Ungerija, ġifiri tasal il-polizija u jibdew isawtu n-nis. Dik xi ħaġa li ġrat f'Budapest. Umbat politiku magħruf eh, eh, kien eh, soġġetta ta' tfittxija, ħabtulu mal-bib bil-lejl, kaxkruħ il-barra minn daru, ma kellhom ebda eh, mandat ta' arrest, saret fiċċija u ma kien hemm ebda tip ta' garanziji eh, ħadulu l-computers, eh, ħadu koll xi dokumenti oħrajn, informazzjoni dwar il-kumpaniji li għandhom xaqsmu mal Lufthansa wkoll, dan l dokumenti ttieħdu b'mod illegali. X'għandek xi tajt dwar dawn iż-żewġ affarijiet? Grazzi. Eh, jiena ma tantx nista' inwieġeb. Jiena niftakar x'ġara fl-2006 naf illi kien hemm ukoll Ministru Svediż illi kien preżenti dakinhar imma huma l-awtoritajiet Ungeriżi li jridu jaraw jekk il-pulizija eh, abżux il-limiti tas-seta tagħhom. Anki l-każ liħor li semmejt dan huwa każ nazzjonali u l-Kummissjoni ma tista' tgħid xejn dwar dan li dispjaċini jiena m'għandix dettalji u għaldaqstant ma nistax inwieġbek. Lura, Sinjura Morvaj? Sur Bons? Signora Malmstrom, dak li inti għat ma sarraħlix moħħi għaliex jiena naħseb li inti qed tistieden immigrazzjoni tal-massa għax qed tajt li rridu nkunu kompetittivi għandna popolazzjoni li qiegħda dejjem Ma Mal-fatt huwa li hemm ħafna qatt fl-Ewropa u jekk inti jkollok iktar minn ċertu eh, età diffiċli ħafna li ssib impik u dawn huma l-persuni li se jintlaqtu l-iktar mill-immigrazzjoni. Inti imħasba wkoll mid-diffikultajiet li hemm f'ċerti bliet kbar fosthom Londra, Brussell, Amsterdam, u bnadi oħrajn fejn għandhom problemi kbar din l-immigrazzjoni tal-massa. U inti eh, mill-li jidem mill-li qed nifhem jien qed eh, tħeġġeġ din l-immigrazzjoni u mezzi ġodda l-immigrazzjoni. jina ma naħsibx li din hija dejja tajba u jekk inti tinħatar u tiġi konfermata naħseb illi inti setejn biex ikun hemm iktar immigrazzjoni lejn l-Ewropa illi jiena ma naħsibx illi se jkollha impatt pożittiv. Grazzi, ħafna. Ovvjament dana se jkun differenti minn pajjiż għal pajjiż, imma l istati membri kollha Ewropej se jkollhom bżonn ta' immigranti, stana varja skont is-setturi, skont il-pajjiż, imma sabiex aħna konna l-ekonomija li tkompli tikber u tiżviluppa, sabiex inkunu nistgħu inħallsu il-pensjonijiet tal-anzjani għas-sistemi eh, ta' servizzi soċjali, se jkollna bżonn ta' eh, l-immigranti Din mhijiex soluzzjoni minn nfissa mi parti minn soluzzjoni. Hemm statistika demografika li turi li din hija realtà. Ovvjament il-numri u s-setturi fejn dawn l-immigranti se jaħdmu jridu jkunu definiti mill-istati membri, imma hemm bżonn li konna strateġija dwar kif din għandha tinħadem Unbat inti semmejt il-kwistjoni ta' l-integrazzjoni li huwa punt importanti ħafna anki f'ħafna mill-istati membri u koll eh, ħafna li jrid isir irridu naħdmu flimkien għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija responsabilità tal-istati membri biex naraw li dawn il-persuni jkunu jistgħu jsibu posthom fil-soċjetajiet u fis-swieq tax-xogħol fejn huma jkunu għażlu illi jgħixu. Grazzi issa is-Sinjura Bauer. Grazzi ħafna, Sur President. Għannom tal-Komitat tal-Olimpik, għannom tal-Komitat tal-Olimpik, eh, nishtiq namelek din il-mistoqsija. Inti se jkollok portafoll u eh, parti mill-responsabilità tiegħek huwa li jkun hemm politika tal-immigrazzjoni hawnhekk fl-Ewropa. Nafu li l-politika demografika fl-Ewropa x'inhi, nafu x'inhu ma' xejriet ta' bħalissa u b'dana kollu f'moħħna naħseb li ma nistgħux nistennew mirakli, mhux se jkun hemm mirakli f'dan il-qasam u jiena naqbel miegħek, Sinjura Malmstrom. Naqbel illi hemm bżonn li iva jkun hemm immigrazzjoni lejn l-Ewropa fil-istqarrija tal-bidu tiegħek intijat illi titoħloq sitwazzjoni li jigwadanja minna kulħadd imma dan mhux se jkun faċli u jien nixtieq nistaqsik Sinjura Malmstrom. Xi dejat għandek, xi pjanijiet għandek għal suq tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea? Kif tista' tiżgura li ċ-ċittadini Ewropej ma jkunux żvantaġġati f'dan is-suq tax-xogħol? Għaliex jista' jkun ukoll li tinħolloq tip ta' gwerra fuq il-pagi. il pagi kif se tiżgura illi anki iċ-ċittadini Ewropej jgawdu? Grazzi, Signora Bauer, mistoqsija pertinenti u rilevanti ħafna. Aħna rridu niżguraw li din tkun sitwazzjoni li gawdu minna kulħadd hemm xi ħud illi eh, jiġu fl-Ewropa illi jkunu parti mill-immigrazzjoni ċirkolari li jaħdmu ftit hawnhekk u mbagħad imorru lura f'pajjiżhom dawn huma l-istati membri individwali li jridu jiddeċiedu wkoll jridu naraw li jkun hemm ukoll konsiderazzjonijiet etiċi għaliex aħna ma rridux noħolqu uh, xi brain drain uh, mis-settur tas-saħħa pereżempju f'ċerti pajjiżi. Imma nirreferi għal eh, dak li intqal aktar kmieni Jekk dawn il-persuni jiġu għal kontratti limitati fi żmien jew jiġu għal kollox, li dawn ikollhom aċċess għad drittijiet, aċċess għas suq tax xogħol, salarji xirqa, kundizzjonijiet xirqa. Imma li dawn ma joħolqux ostakoli għal ċittadini Ewropej stess. Hemm direttivi wkoll illi eh, jirregolaw dan kollu din hija xi ħaġa li aħna rridu nqisuha u rridu naħdmu b'attenzjoni kbira sabiex naraw illi Eh, dan ma jkunx konsegwenza dan, dan l-izvantaċ ċittadini Ewropej ma jkunx riżultat ta' din l-immigrazzjoni. Signora Boskurt, Signora Bauer għal darboħra. Iva, wanki iktar il-qoddim se nerġa' nitkellem tajt il sinjura Bauer, mistoqsija komplementari. Aħna għandna regolamenti dwar sanzjonijiet li jkunu imposti fu eh, min ħaddem li jekk dawn ħadmu immigranti illegali. Kif se jkun possibbli li ninforzaw il-responsabilità il legali ta' dawn il-nis illi iħadmu lil dawn il-immigranti illegali iva din hija direttiva importanti u għaw stati membri li diġa qed jimplementawa dan ukoll huwa importanti fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali. Iva, aħna rridu li kunem immigrazzjoni legali, imma rridu naraw li l-immigrazzjoni illegali titwaqqaf illi ma jkunx hemm traffikar ta' bnedmin ta' persuni li jiġu fl-Ewropa jinġabu fl-Ewropa b'ħafna uh, wedit firħa li mbagħad fil-fatt isibu ruhom hawnhekk sfruttati. Irridu illi naraw illi min ħaddem fl-Ewropa jista' jiżgura kondizzjonijiet xirqa għall-impik u li dan il-garanziji jistgħu jingħataw uh, eh, lill-awtorità l-awtoritajiet fl-istati membri konċernati u jekk dawn jiksru dawn il-regoli ikunu fil-fat edin jiksru il-liġi. Direttiva għat miex implementata pero l-istati membri umma ħilsa illi implementaw anke is-sek kixtiqu. Grazzi ħafna issa jmiss il-Sinjura Boskurt. Grazzi, Sur President. Lodwa tajba, Sinjura Malmstrom ħafna nisa jaħarbu mill-ksur eh, ta' drittijiet tal-bniedem eh, eh, bħal per eżempju violenza u mutilazzjoni ġenitali. Dana barra fil-Renju Unit u fil-Svezja. fil svezja fil fil-bidu tal-2010 se jitwaqqaf dan l-uffiċċju għall-appoċ għall-azil f'Malta. Tista' tajdinna tlet miżuri konkreti li biex tiżgura li dan l-uffiċċju se jagħti ħarsien effettiv u uniformi għal nisa illi qegħdin jaħarbu minn violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li huma bbażati fuq is-sess. Sinra Malmstrom, jekk jogħġbok. Grazzi għal dik il-mistoqsija nafu illi madwar id-dinja ħafna mill-immigranti huma nisa mhux biss fl-Ewropa imma madwar id-dinja. U rridu nagħtu attenzjoni partikolari għal dan u il-politika Ewropea l-immigrazzjoni u għall-azil trid tagħti attenzjoni partikolari lil gruppi vulnerabbli ta' nisa tfal, nisa tqal, nisa persuni b'diżabilità etc. Imma l-uffiċċju għall-appoċ għall-azil irrit jagħmel analiżi biex jara kif il-kondizjonijiet ta' akkoljenza dawn in-nisa li ġikunu ġew struprati, jew ikunu ġew maħqura jistgħu jirċievu riabilitazzjoni kif nistgħu niżguraw illi n-nisa u l-irġiel ikunu miżmuma separati kif nistgħu niżguraw illi nisa bit-tfal ikollhom dak li għandhom bżonn kif nistgħu niżguraw. U nqisu dan irrid ikun parti mill-mandat tal-Uffiċċju għall-Appoġġ għall-Ażil, imma meta nfasslu l-leġiżlazzjoni għall-ażil din din tkun inkluża wkoll irrid naħdem ma' Sinjura Redding biex niżguraw li dan isir eh, realtà dwar il-mutilazzjoni ġenitali, persuni li qed jibża minn dawn l-affarijiet ukoll iridu jingħataw ħarsien fl-Ewropa u permezz ta' Daphne per eżempju, eh, irridu niġildu kontra dawn l-affarijiet. Signora Boskurt? il-mutilazzjoni ġenitali fost in-nisa eh, hija problema kbira fl-Ewropa bħala riżultat ta' l-immigrazzjoni eh, minn pajjiżi fejn qed isiru dawn l-affarijiet bil eh, jekk aħna poġġu dawn l-FGM il-mutilazzjoni ġenitali tan nisa fuq l-aġenda li din trid titwaqqaf madwar id-dinja u inti x'rwol x'rwol se jkollok fil-ġlieda kontra l-mutilazzjoni ġenitali tan nisa u kif tista' xi strateġija Ewropea tiġġieled kontra dan il- eh, din il-prattika. Sinra Malmstrom, il-Kummissjoni mandiex seta legali espliċita fil-violenza eh, domestika jew kontra u koll il-mutilazzjoni ġenitali tan nisa imma il- il-Kommissjoni bdiet tfassa l-komunikazzjoni biex tara kif aħna nistaw naħdmu fuq dawn l-affarijiet eh, anki waqt il-presidenza Spanjola hemm impenn f'dan ir-rigward Nafu li din il-problema qiegħda tikberu kol anki fl europa minħobba minħabba l-immigrazzjoni rridu naraw kif nistgħu nilqaw kontra din il-prassi hemm eżempji tajbin eh, li qed jiġu finanzjati minn Dafne fejn em, eh, kollaborazzjoni mal-mexxejja reliġjużi mal-NGOs biex ninvolvu anki il-ġenituri minn ċerti uh, gruppi etniċi Hemm bżonn ta' kooperazzjoni iktar bejn l-istati membri, però hemm bżonn li vera aħna nagħmlu iktar biex inwaqfu dawn l-affarijiet għaliex qed issir ħafna ħsara lin-nisa u anke l-tfajliet. Ġakolina, Sir Ġakolina. Awnien jgħid is-Sur Ġakomino. Inti tkellimt dwar Eh, l-aġenziji u anki dak li huwa l-ċentru Ewropea għal monitoraġġ ta' drogi u l-abbuż ta' drogi u eh, dan il-fenomenu qiegħed jgħat jinfirex ħafna fost iż-żaza, abbusa alkohol u qed iwassal għal problemi kbar u ħsara li ma tistax titreġġa lura. Program ta' Stokkolma eh, jitkellem ukoll dwar dan is-suġġett speċifiku anki biex forsi nillimitaw il-sorsi minn fejn jaslu dawn is-sustanzi. Issa inti kif tista taħdem ma' Senjura Redding fuq dan l-aspet u imma anki ma' Sur Dal li huwa ma' Sur Dalli eh, li huwa il-konsumatu il-kummissarju skużawni inkarigat mill-ħarsin u affarijiet tal-konsumatur. Iva, din hija problema Importanti ħafna li qed issemmi u nħossi li l-Unjoni Ewropea m'għamlitx biżejjed f'dan ir-rigward. Veru li l-Istati membri għandhom eh, il-responsabilità aħħarija, vera illi għamilna passi żgħar il qudiem għandna l-pjantazzjoni dwar id-drogi, għandna l-Aġenzija dwar id-drogi u l-abbuż ta' drogi il programm ta' Stokolma illi jrid jaħdem iktar u jam li jrid eh, li jsir iktar f'dan il-qasam. Dina lesta li naħdem fuq dan l-aspet. Irridu naraw x'miżuri nistgħu nsibu biex nikkoordinaw il-ħidma fuq livell Ewropew. Għaliex dan ovvjament għandu impatt fuq il-qasam tas-saħħa u huwa wkoll marbut ma l-attività tal-kriminalità organizzata kif nistgħu niġġieldu kontra dan kollu, kif nistgħu naħdmu mal-komunitajiet lokali, mal-soċjetà ċivili, mal-organizzazzjonijiet differenti, mal-NGOs biex niġġieldu kontra dawn il-problemi u nindirizzawhom. Jiena naf li hemm problema, però ma nafx eżattament dan nistgħu nużaw biex niġġieldu kontrija din il-problema hija xi ħaġa li rridu niddiskutu mal-kummissarji iktar li huma iktar involuti bħal Sinjura Redding u Sur Dalli biex aħna naraw kif nistgħu nipproċedu f'dan ir-rigward. Għalix forsi l-Unjoni Ewropea għada ma, ma femmiċ eżattament il-kemmi tassew ħaġa importanti u kemmi problema kbira din. Surja Kolino, Iva, frapta mal- problema tal-abbuż ta' drogi u il-ħabsijiet il, il, il li huma mimlijin wiz f'ħafna stati membri terz tal-nies tal li huma fil-ħabs huma ċittadini minn pajjiżi terzi u terz ta' din il-popolazzjoni li hemm fil-ħabs għandhom problemi ta' droga, ta' abbuż ta' alkohol, problemi serji ħafna illi jitolbu ukoll assistenza fuq livell mediku il anki fuq dan tkellem il-programm ta' Stokkolma kemm fuq eh, il- il-ħabsijiet biex jimbnew ħabsijiet ġodda u anki dwar l-inklużjoni soċjali u l-inserzjoni soċjali biex dawn il-persuni kollom ċans u opportunità reali għal dawk il-persuni li qegħdin diġà għal ħabs imma biex dawn ikollhom uh, livell ta' ħajja ħjar. Fuq dan l-aspett xi programmi inti għandek ħsieb illi twettaq fir rigward ta' dawn id-dispożizzjonijiet illi hemm fid-dokument ta' Stokkolma. Grazzi. Thank you, Mrs. Malmstrom. Grazzi, Signora Malmstrom, kieġbok. Sur Jakolino, kolli nammetti li dinija fil-fat problema serja u ridun tuha aktar attenzjoni. Imma l-Unjoni Ewropea ma tistax issolvi l-problemi kollha li jeżistu fl-Ewropa. Aħna nistgħu ngħidu li mhuma dawk il-problemi, identifikawhom, nistgħu nagħtu xi għodda, nistgħu nagħtu l-fondi għal ċertu proġetti nagħmlu skambju ta' idejat. Imma dawn ċertu punti ikunu l-aħjar indirizzati fuq livell nazzjonali mal-komunità lokali u aħna skont il-prinċipju tal-sussidjarjetà ta ta dejjem l-ewwel rajna jekk il-miżuri u ta' min jiġu jiddiskussi fuq livell Ewropew jew inkella fuq livell nazzjonali nistaw forsi natu aktar prominenza l suġġett u uh, namlu skambju ta' opinjonijiet imma ma nistax naħseb illi nista' nipproponi xi miżuri uh, ibsa jew partikolari fuq is-suġġett, però jiva problema serja. Grazzi. Is-Sur Christensen. Grazzi President. Għanna miljoni ta' nies li jaħdmu u jgħixu b'mod illegali fl-Ewropa, ħafna minnhom ġew fl-Unjoni Ewropea. Um, bit ta' ħajja aħjar u ħafna minnhom ġew motija weddit għarriqa. Ehm, u ma sa' kan għadin għawnek b'mod illegali m'għandhom kważi dritt ta' xejn, m'għandhomx dritt għall aċċess ta' trattament mediku, ma jħassux taxxi, ma tfal tagħhom ma jmux l-iskola, eċċetera. Bażikament dawn huma skjavi moderni. U dinja problema kbira x'ħat tagħmel inti biex tnaqqas domanda għal ħaddiema illegali. Grazzi. Iva, grazzi ħafna għal darbohra jena tassew qed inħossni uh, qed tasuli ħafna fiduċja u grat ħafna ta' fiduċja li qed tuni biex insolvi dawn il-problemi enormi. Għandek raġun, Sur Kristinsen, ħafna minn dawn in-nies jiġu hawnhekk fl-Ewropa minna li għom li ħajsibu xie impiegi eh, il-elxu, ma minflok jispiċċaw skjavi anke sessuali, jispiċċaw f'burdellu, jispiċċaw jagħmlu l-ar xogħlijiet li jeżistu. Il-problema għandha ħafna lati differenti għanna bżon l-loda legali fuq ħaddiema staġjonali fuq l-immigrazzjoni legali skont il-ħtiġijiet tal pajiz individwali. Għanna u koll leġizlazzjoni biex naċċertaw li dawk li fil-fat jaslu l-Ewropa b'mod legali ikollhom dawk id-drittijiet li huma Eh, ekwivalenti ta' dak li jgawdu ċittadini Ewropej jridu naħdmu kontra traffikar, jridu naħdmu mal-pajjiżi ġirin sabiex anki huma jiġu involuti f'din il-ġlieda, ninformawhom intuhom anke miżuri ġodda eh, ftehim ta' mobilità. Nisolbu għom jajnuna nġildu l-immigrazzjoni illegali għax hija problema kbira. Mbagġala darba l-immigranti ikunu fil-pajjiż id-drittijiet legali li kollom jivarjaw bej pajjiż u ieħor f'pajjiżi per eżempju anke ftijak Sur Kristjensen hemm dibattitu qawwi għaddej jekk intu hemm aċċess per eżempju għal trattament tas-saħħa, eċetera, però hija sensittiva wis biex naħseb dan jsir fuq livell Ewropew. Grazzi Sur Kristjensen għal darba grazzi. Kif taf il-Konsil u Parlament Ewropew iddeċidew fuq id-direttiva ta' sanzjonijiet u din id-direttiva tipprova tikkastiga li min ħaddem u mhix l-impjegat inti kif ħat ċerta li min iħaddem fil-futur ma jaddu ix li meta u ma jimpiegaw ħaddiema illegali u kif ħat ċerta li l-istati membri jimplementaw din id-direttiva bl-aħjar mod possibbli. Dan sewa dan irid isir bl-istess kondizjonijiet illi sa illi normalment il-Kummissjoni sorvelja li d-direttivi jiġu applikati tajb fl-Istati membri. Importanti li ma nħallux l-impjegati anzi li l-mina ħadda ma jużax impjegati illegali. Irridu kunem kontrolli nazzjonali l-ewwel nett kont is-sistemi tal-pajjiżi imma il-Kommissarju, il-Kommissjoni hija gwardjan ta' trattati u għalhekk dejjem toqgħod attenta li id-direttivi jiġu implementati tajjeb dan dejjem sar u minix ħanżom lura milli intella l-istati membri eh, qudiem il-qorti jekk jiksru l-direttiva bħal ma nagħmel kieku f'direttivi oħra. Grazzi. Signora Sippel. Grazzi ħafna. Signora Malmström, l-għad nishtiq namillak mistoqsija sempliċi. Wara li smajt l-introduzzjoni tijak forsi tista tajdilna. U tina impenn formali illi inti fl-imkien ma' Sinjura Redding u l-Kunsil ħatibdew tiġu hawnhekk fuq bażi regolari. U dan sabiex tkunu tistgħu tgħidulna mill-ewwel U malar kem jista' jkun kif dil konvenzjoni internazzjonali ħad iġi implementata skont artiklu 2 wieħed a fuq Swift. X'dettalji speċifiċi ta' finti dwar il neċessità u l-effettività ta' Swift bħala miżura ta' kontraterrorizmu. Mbagħad jekk jibqalek il-ħin, li ma tlet punti mir riżoluzzjoni tal-IP kienu importanti għalik għal Swift skont inti x'għandu jiġi implementat? Is-Sinjura Manstrom. Iva, dawn huma tlet mistoqsijiet mela fuq l-ewwel punt iva jiena ħan impenja ruħi jekk intom eh, ittun il-kariga biex niġi hawnhekk qudiemkom kif kien għamel predeċessur tiegħi u bi settament tal Lisbona fis-seħħi konna ħafna koleġiżlazzjoni x'naħsbu fuqhom, jiġifieri ħaniġi iva b'mod regolari fil-Kumitat u l-Parlament Ewropew din hija weda fuq Swift. Għanna issa ftejm temporanju ta' disa xhur li ħajidħol fis-seħ dal-waqt. Jina tawni xi eżempji ċari fuq eh, l-użu ta' Swift. Naħseb li Swift huwa utli biex wieħed eh, ikun jista' jintraċċa il-finanzjament terroristiku. Naf li il-Komitat ta' Komar Washington undirizzajtu wkoll din il-kwistjoni forsi l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi Amerikani kun jistaw tukom eżempji konkreti li tkun tistaw taraw iktar kemm huwa importanti dan. Għandi per eżempju ta' persuni fir-Renju Unit li ġew sentenzjati u kien hemm kol fl-2007 l-Istati Uniti tawna ħafna eżempji kif għenuhom biex jevitaw attakki kbar. Għada ħajġi diskuss dan kollu f'Toledo fil-Kunsil tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Wara dan, Inkun jista' jkollna anki noħorġu b'informazzjoni ġdida, mod partikolari illi kollna ftejm fuq bażi aktar permanenti fuq Swift dan li tiġi maqbul mal-Parlament naf li intom ta' importanza kbira li ħarsin ta' data wa għakijen għanti ħafna importanza għallek ikun nistaw nsaħħaw il-ftejm attwali zjef dan il-lat, tant laħjar jina namel dak kollu li jista' jkun. Għal darbohra Sinjura Sipel, Iva? Il-lista tal-mistoqsijiet u nir nirringrazzjak. Issa forsi nista' nispandi iżjed fuq dan. Inti għadbet li mhux se jkun hemm strateġija Ewropea għal ġida kontra terrorizmu, ma meta jkun hemm terroristiku jkun hemm miżuri individwali eh, deċiżjonijiet ad hoc li staġġara bi Swift wara l-attakki tal-2001 u anki issa tal-miliet qed jerġa' jkun hemm iżjed isu diskussjoni fuq dawn il-body scanners Naħseb li dan l-approċ frammentat individwali mhux qed jaħdem soluzzjonijiet tekniċi mhumiex biss dawk li għandna bżonn hemm problemi oħra li jidħlu aktar fil-font. Inti semmejt it-tip ta' eh, ħtiġijiet li hemm biex ikun għad l-istrateġija unifikata ġlida kontra terrorizmu. Issa x'se jkunu dawn l-iktar affarijiet bażiċi li jridu jsiru? Signora Malstrom, Signora Sipil, naħseb li forsi kien hemm problema fl-interpretazzjoni jiena semmejt biċ-ċar għall-inqas darba illi rridu issa nevitaw dal approċċ frammentat tal um, tat terrorizmu, rridu kol approċċ iktar integrat. U dan ovvjament jikkonċerna wkoll l-iskambju tal-informazzjoni l-iskambju tal dwar protezzjoni tad data il-lodda kollha li għandna d-dispożizzjoni tagħna u dan rridu fl flimkien u flimkien ukoll ma' s-senjura Redding rridu nħarsu lej l-istruttura kollha tal-iskambju ta' informazzjoni kemm fih dan l-Unjoni Ewropea stess kif ukoll ma' pajjiżi terzi sabiex ikollna idea aktar ċara, aktar sħiħa naraw xem nieqes, xem żejjed u nevalwaw anke fil għandu xaqsa mal valur miżjud proporzjonalità, effiċenza, ħarsin ta' data u jena għat irressaq proposti u koll biex naraw kif nistaw laħjar nġildu kontra terrorizmu. Is-sur Diaz Demera, grazzi ħafna sur President, Signora Komissarju kandidat jena nishtiq la kull suċċess. Issa, fuq il-kwestjoni tal-Frontex b'daqxejn iżjed talbi tal-preċiżjonijiet, dana Frontex huwa koordinazzjoni bażikament, huwa analiżi, huwa ir-ritorn, il huwa il-kontrolli fuq il-frontieri. Ġifieri dawna bażikament ma jistaw kunu biss affarijiet nazzjonali biss, xħan għamlu bi Frontex. Opinjoni tiegħi sinjura rridu naraw eżattament xinu ma' kompetenzi ta' Frontex u niddeċiedu eżattament x'inhu l-karattru ta' din l-aġenzija u fi kwistjonijiet kritiċi tal-immigrazzjoni eh, kif jista' jaħdem bl-aħjar mod irrit ikun hemm katalogu sħiħ tal-intenzjonijiet tajba, mezzi, eh, rizorsi umani, kolla xie ikun effettiv. Issa, f'dan l-evalwazzjoni li ħanamlu, naħseb il qabel ma niddeċidu unħidu deċizjonijiet tagħna tridu ninvolvu lill-Parlament. Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi, Sinjura, x'ħat tagħmel inti? Signora sinjura Iva, grazzi. Il-Bord ta' Frontex għamlet analiżi u evalwazzjoni u resqet proposti dwar kif ħat iżviluppa u s-saħħaħ il-Frontex. Kif tinti dinja aġenzija tista' tikkoordina tista' tejn imma ma tistax tieħu responsabilta tal-frontieri fidea. Frontex hija mibnija fuq solidarjetà dina kelma sempliċi biex wieħed jgħidha ma mhux daqshekk faċli li wieħed jagħmilha fir-realtà. Jiena saq proposta kif biex insaħħu il-Frontex biex ikunu jistaw jixtru t-tamir tagħhom stess ħalli ma jiddependux fuq l-istati membri għal kull ħaġa ħajkollhom ferat speċjalizzati ħajjaħdmu mal-mekkanizmi ta' kontrolli tal-frontieri fil-stati membri individuali u anki fl-Eurosur li ħankun għadir nizviluppaw matul dan il-maddat nittama ħajkun hemm ukoll taħriġ tal-istaff tagħhom fuq il-prinċipju tan non reformon nittama li kunu jistaw jaħdmu kol jitfit ma l-uffiċju tal-azil u ma pajizi terzi li għanna ftejim maħħon fuq riammissjoni. Nittama u mbat li nkunu nistaw anki nżidu din il-kooperazzjoni. Dejjem id jaħdmu kol ma l-UNHCR u l-Kommissarju Oli tal-azil fil-ġnus maquda sabiex nikoordinaw anki ma pajizi terzi bħalmu ma il-Libja. Nittama u nikun nistan nimxu qoddim fuq dan il-punt imma Bażikament fl-aħħar mill-aħħar huwa wkoll tal-istati membri biex eh, eh, iwettqu l-operazzjonijiet li jkunu ppjanati. Dina aħna nistgħu niffaċilitawhom, ma sax nisforzawhom biex jagħmlu dan. Grazzi. Is-Sur Diaz Demera dal bohra Frontex diġà jaħdem ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħal l-UNHCR għandu eluf ta' ħaddiema u 83.000 eh, elf miljon euro li mumiex eh, bizzejja tal-jom. It-traċedja hija traċedja ta' Malta, traċedja tal-Greċja, tal-Greċja, traċedja tal-Italja u traċedja eh, traċedja ta' Spanja. Frontex irid jixtri għattinna inti tamu irtijaw, x'tamiru għadan? għaliex kull mandu bżonn Frontex huwa it-tamir biex eh, ikun hemm iktar interoperabilità fil-perspettivi finanzjarji biex Frantex ikun jista' jixtri il-helikopters, eh, eh, l-ajruplani, imma x'inhu dat tamir li qed tirreferi għalih inti? Iva dina problema. Frantex għandu ħafna flus. Imma kifat kifatt inti ma jkunux jistgħu jagħmlu xogħolhom ma hemm ċertu inċertezza jekk l-operazzjonijiet u se jsiru jekk l-istati membri u se jikkontribwixxi jew lew. U dan jista' jinbidel malajr. Iva, Frontex jista' jixtri xi tamir illi imbagħad irid jiġi analizzat u evalwat skont l-iktar eh, jekk ikunx l-iktar eh, jagħmel sens finanzjarjament. Issa, sfortunatament konna stati membri li filiet li operazzjoni f'operazzjoni fil-li joħorġu, imma jina fiftit xur jew ġimat ħantikom il-proposta dwar it-tisħiħ ta' Frontex. Grazzi. Is-Sinjura Bauer. Kummissarju nominat jena onorata ħafna xandi ċansi ħor issa l-insaqsik mistoqsija oħra fuq il-Komitat ta' l-Opportunitajiet Indaqs. Nixtieq nitkellem sa dwar traffikar ta' bnedmin dan huwa parti importanti ħafna ta' programm ta' Stokholma. U fissem il-Komitat tal-Opportunitajiet Indaqs nixtieq nagħmel din mistoqsija x'nafu li madwar 80% tal-traffikar ta' bnedmin huma nisa jew tfajliet. Minkejja l-isforzi tagħna kollha il-traffikar qed jiżdied u anke numru tal-vittmi żdied. Għalhekk, xi strumenti legali eh, għandek bżonn inti sinjura sabiex inkunu nistgħu indirizzaw dan il-fenomenu. Għanna ftehim tal-Kunsill Ewropew, pereżempju, xħat tagħmel inti biex tħares u tipproteġġi lil dawn in-nies u r-rivettimazzazzjoni ta' dawn in-nisa x'ħat tagħmel u kif ħana li d-dimanda tonqos. Signora Malmström, Iva, grazzi ħafna, Signora Bauer. Lina waħda mill-kwestjonijiet li jena eh, personalment nħoss voluta ħafna fija. Jena naqbel miegħek illi dan huwa reat ikra ħafna u ħafna nisem anke ġili ġili ġu attakkati. U ma nistax eh, nara tkazbir akbar tad dinjità umana mill wieħed jisfa mibjuħ għal skopijiet sesswali. U importanti li stati membri kollha jaraw dan bħala reat serju u jkun hemm pieni li jixirqu dawn l-affarijiet. L-affarijiet eh, imxew sa ċertu punt fil-Konsil u nixtieq nerġa' qiegħed fuq il-mejda proposta sa fid-dawl ta' Trattat ta' Lisbona biex ikun hemm direttiva fuq traffikar ta' tfal u anke fuq l-abbuż sesswali ta' tfal. Nittama illi bil-kodeċizjoni li jissa għanna u l-impenn qawwi li jeżisti f'dan il-Parlament Ewropew u fl-istati membri kollha xinna naslu biex nikkonkludu dawn id-direttivi malar kemm jista' jkun għax kif u huwa reat tal-waħġdan u jdu naħdmu fuq il-vitmi u r-riabilitazzjoni tagħhom. U din tmur naqra aktar il-bot u tinvolvi ħafna ktar nies għax din għandha x'taqsam mal-miżuri illi mhux ħajaqgħu sabarra taħt il-kompetenza tiegħi. Hemm id-dimensjoni esterna u hemm id-dimensjoni tal-politika Ewropea tal-pajjiżi ġirien li huma voluti u dawn huma affarijiet irridu nittrattaw u rridu naħdmu wkoll ma' NGOs. Hemm programm importanti bħal pereżempju fil-Moldova biex dawn it-tfajliet, it-tfajliet jerġgħu jintegraw fis-soċjetà u jagħtuhom opportunitajiet ġodda. Signora Bauer għal darboħra. Grazzi ħafna, jina napprezza ħafna l-impen tijek fuq dan il-qasam speċifiku ta' politika, forsi namillek mistoqsija oħra minna jek permetti li fid-daw tal-esperjenza tagħna f'dan il-qasam nafu li hemm ħafna diġis li bħalissa qed jitrattaw din il-ħaġa, ma sissa biex najdu għakifini ma kienx hemm koordinazzjoni. Il-koordinaturi nazzjonali jisom il-koll qed jaħdmu fil-qasam tagħhom imma mhux mod koordinat fuq livell Ewropew. Allura, Inti favur illi jintinħoloq il-kariga ta' koordinatura Ewropew għal dal affarijiet Sinjura Malmstrom. Iva, Iva, naħseb eh, diki hekk nixtieq u nittama li l-koordinatur Ewropew jaqa' taħt il-kompetenza tiegħi taħt id-direttura ġenerali li jaqa' taħti u Program ta' Stokholma u l-istrateġija ta' Stokholma nittamaw li ħajsolvu din il-problema u jisewwa il-fatt li l-istrateġija tagħna dal-qasam qisam farka f'ħafna biċċiet u rridu nifukaw fuq l-affarijiet mod aktar koerenti. Ekk li għandi f'moħħi li nagħmel bis-saħħa ta' din id-direttiva u permezz tal-istrateġija tas-sigurtà. Flimkien ma' oħrajn li qed jaħdmu fuqha din il-ħaġa x'kif qed tintem ħafna nies li qegħdin jitrattaw din il-ħaġa mill-lenti eh, differenti. Bħal pereżempju rrid naħdem ukoll mas-Sinjura Ashton. Grazzi ħafna Sinjura Mathieu. Grazzi ħafna Sur President. Sinjura Kummissarju nominata, il-mistoqsija tiegħi hi fuq l-ażil u l-immigrazzjoni Kif inti bessibek taħdem biex kull miżura fil-patt Ewropew tal-immigrazzjoni u l-azil titwettaq biex inkun naf li ma ser tkun il-miżura ta' priorità s-servizzi tiegħek u x'priorità ħatati inti għal-ritorn tal-immigranti illi kunu qegħdin jirresidu b'mod illegali. Sinra Malstrom, il-patt tal-immigrazzjoni fil-fatt għandu jiġi eh, evalwatu jitlesta sena diħla u nafu li ċertu miżuri tiġa edin fisseħ immem ħafna affarijiet li jridu jisiru u fl-introduzzjoni tiegħi provajt insemmi ċertu prioritajiet l-ewwel net fuq l-azil. Edna li hemm bżonn li jkun hemm il-pakett tal-azil fis seħna fli hija ħaġa diffiċli u ħaġa delikati eh, l-affarijiet huma hekk fil-kunsill minix sempliċi u minix qiegħda neludi ruħi, merdu naraw l-affarijiet eh, għal dak li qed jitolbu l-azil u nevitaw li kunem dbatija umana fl-istati membri. Li tħalli nies jistennew ħafna eh, tkun qed tixħithom lura u anke dan jolqot l-integrazzjoni tagħhom fuq l-immigrazzjoni irregolari jingħażil ċertu prioritajiet Rridu naħdmu biex nofru mezzi legali biex dak li kun jitħol fl-Ewropa jina ħan saħħax Frontex kif diġa spiegajt l-kollegi tijek. idu naħdmu mal-pajizi terzi jina jidirli li l-uffiċċju l-ġdijt tal-appoċ għal-azil nittamaw li ħa jitwaqqaf matul din il-ħarifa f'Valletta ħajjejn biex jinqasmu r-responsabiltajiet bejn il-pajizi u jina Mestibni u koll inkompli bil-diskussjoniet mal-pajizi terzi fostom il-Libja u il-Turkija ma' pajizi oħrajn fil-reġjun, ħalli naraw kif aħna nistaw namlu ftejmiet magħhom biex jirġaw jihdu lura l-immigranti li kunu tal minnhom. Sabiex huma wkoll jgħinuna nikkontrollaw l-immigrazzjoni regolari. Thank you encore, madam. Mistoqsija supplementari. Fuq din it-tema semmejt il-Libja u il turkija forsi tista' tiggarantina li kull ftejm illi ħajġi firmat ma' pajjiż terz ikollu fi kapitlu li jkun iddedikat għall-immigrazzjoni fih. Sinjura Malmstrom, ovvjament mal-pajjiżi konċernati bħal pereżempju l-Libja u t-Turkija. Eh, dawn huma affarijiet li dejjem ikunu fuq l-aġenda nafu li d-diskussjonijiet huma jibsa mal-Libja kien hemm proċess twil issa tiqa dbexqet naqra kena il-komissarju parol li timur hemmhekk f'Novembru, però ma setax imur ħabba fajt li nqaraw fl-aħħar, però kien hemm nisma' l-Kummissjoni marru biex jiddiskutu raw l-affarijiet. Però ovvjament dawn huma affarijiet li qegħdin fuq l-aġenda mal-pajjiżi terzi dan jiddependi mill-pajjiżi infushom, ovvjament, però dawn huma kwistjonijiet li qegħdin fuq l-aġenda b'mod permanenti. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Lin. Grazzi ħafna għal kem Vivian Redding ser ikolla rwol ewlieni fil-ġida kontra diskriminazzjoni fil-faffet għandu xaqsmu mal-komitat tijaj. Ħafna immigranti, per eżempju, batu minn diskriminazzjoni doppja għax huma immigranti u għax ikunu b'diżabilità. Dan huwa eżempju fejn in-nies kollha fil-kummissjoni jdu jaħdmu mod maqud bejnietom. Inti kif bessibek taħdem mal-Vivian Redding u il-Komissarju tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali sabiex dawn l-immigranti li ikunu eh, diskriminati ma, jinxteħtux fit-truf tas soċjalità minħabba disabilità tagħhom jew ħabba xi diskriminazzjoni oħra. Simra Marstrom, grazzi ħafna, naf kemm inti impenjata f'dan il-qassam. Kif qed tgħid, il-responsabilità ewlenija fuq dawn l-affarijiet taħt il-Kummissarju Redding. Però hemm ċertu affarijiet illi għandu x'aqsmu mal-kompetenzi tiegħi Għal-ħadmu flimkien allura fuq dawn l-affarijiet. Fil-programm ta' Stockholm gruppi vulnerabli, nis b'diżabilità n-nisa u oħrajn. Illi per eżempju jiġu diskriminati fuq aktar minn eh, aspett wieħed ħan nifukaw fuqhom ukoll. Allura flimkien ma' Vivian Redding aħna ħarsu lejn l-affarijiet ħalli dawn ikunu konsidrazzjoni li jitqisu fil-proposti tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Lin, kif taf tiġana la bozz ta' proposta tal-Kunsill. Kemm inti taħseb li hija importanti d-direttiva li tiġret kontra diskriminazzjoni biex din tgħaddi mal-arkem jista' jkun ħalli dawn in-nies ma jkomplux jisafru minn diskriminazzjoni u int ħadd qiegħed pressjoni fuq il-Kunsill flimkien mal-Kummissarji l-oħra ħalli tara li din id-direttiva orizzontali li tiġret kontra diskriminazzjoni tgħaddi mal-arkem jista' jkun. Sinura Malstrom, Iva, bħala eh, ex-ministru tal fil-gvern Zvediż jiena ħdimt eh, sfiq ma' kollegi tiegħi. Ittamajna li din il-leġislazzjoni tgħaddi, però ma rnexxinniex għad baqa' ċertu diffikultajiet pendenti nittama l-Ispanja u trio li mis jitrattaw din il-ħaġa l-ħdwa fidejhom. Għax kif u huwa importanti illi din eh, tkun fisseħ. Rridu naħdmu mal-presidenza u mal-kunsil biex namlu dak li nistaw. Hija direttiva diffiċli imma importanti mhux biss għal qasam eh, tal-affarijiet interni imma l-Unjoni Ewropea kollha kemm Thank you. Grazie ħafna Sinjura Guillaume. Sinjura ħan nitkellem fuq il-kwissjoni tal-pakett tal-azil għax rajt fit weġiba bil-miktub li inti tappoġġa li kunem adozzjoni malaj tal-pakett tal-azil minti taf li diskussjoni ta' domen blokkati fuq il-regolamenti tal-akkomodazzjoni u tal-akkoljenza u fuq Dublin 2 xi stati membri tiġa kritikaw bil-qawwa ċertu proposti li saru l-aħħar mill-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-proċeduri tal-ażil fl-Unjoni Ewropea bis saħħa ta' direttiva tal-kwalifikazzjoni u tal-proċeduri anke jekk il-Parlament Ewropew ma reġgħex beda eh, xogħol tiegħu fuq dawn it-temi. Inti x'miżuri għandek f'moħħok li tieħu biex tisblokka din is-sitwazzjoni tippermetti li jiġu mħarsa il-miri tal-2012 li sa dik id-data jkun hemm eh, reġim komuni tal-eżil sa dawk l-immigranti li qed jaħarbu l-persekuzzjoni kollhom aċċess effettiv għall-azil. Ikun xikun il-pajjiż fejn huma jeqres u talba għal ħarsin internazzjonali. Grazzi ħafna Sinjura Malmstrom. Iva Sinjura Malstrom, eh, Sinjura Gijom huma affarijiet li għaddej xol fuqhom, però kif attint huwa ibes li wieħed jgħaddihom il-kunsill għal hemm sensittivitajiet fihom li huma reali u li qed joħolqu diffikultajiet imma xorta il-Kunsill u l-Istati Membri kollha qablu fuq il-programm ta' Stokholma fuq il-mira illi jistabilixxu zona komuni tal-azil fl-2012 u kulħadd iffirma din il-ħaġa u biex dan jisir hemm bżonn li jkun hemm kondizzjonijiet aċċettabbli jkunu diċenti u li jkunu ndaqs fil-pajjiżi kollha. U allura nista biss nuża din it-tieqa li nfetħet bl-aċċettazzjoni tal-programm ta' Stokholma. Il-fatt ġifiri li issa il-koll qed nidħlu fis-sistema ta' kodeċiżjoni u ħanaħdmu magħkom fil-Parlament Ewropew ħalli jintom ukoll flimkien mal-Kummissjoni tkunu tistaw tagħmlu b'tali mod illi d-direttivi fl-aħħar mill-aħħar jiġu aċċettati. Mhix ħanqod naħbilek imma hija ħaġa ibsa eh, dinja waħda mill-istridi li rridu niċċattaw flimkien, imma jekk aħna rridu niksbu l-mira li konna din iż-żona komuni sal-2012, rridu nħaffu, rridu nibdew naqtfu minn issa. Is-Sinjura Gijom, sakemm jasal l-2012, u ukoll fid-dawl tal-impenn li ġi espress il-ġimgħa l-oħra mill-kollega tiegħek li responsabbli mill-ġittijiet tal-bniedem is-Sinjura Redding, inti timpenja wkoll ruħek li eh, tieħu azzjoni kontra mi ma jimxix ma' dritt komunitarju fuq drittijiet tal-bniedem bħal pereżempju eh, fil-każijiet tal-azil meta jkun hemm Eh, immigranti f'pajjiżi tan nofsinhar li jintbatu lura f'pajjiżi fejn dawn il-persuni mhux ħeġu trattati tajjeb. Is-Sinjura Marstrom, dan jagħmel parti mill-pakkett u hemm bżonn li jkun hemm implementazzjoni l-istess fl-istati membri kollha, l-istati membri kollha firmaw u huma partit mill-Konvenzjoni Internazzjonali u l-prinċipju ta' non-refoulement irid jiġi imħares mill-istati membri kollha. Ja konvenzjoni internazzjonali rridu namlu għadden il-ħagġa u għafidejn il-Kummissjoni u ma' koll l-Stati membri illi jaraw illi dal-affarijiet isiru kif suppost. Grazzi ħafna, Sur Coelho. Tobrigat, Grazzi ħafna, Sur President. Aħna nafu li s-Sinjura Cecilia Marstrom, nafu il-ħiliet taħħa f'dan il-qasam. Issa qed nevalwaw il-prioritajiet taħħa. Iż-żona ta' Schengen, hija il-ċentru taż-żona tal-libertà, sigurtà u ġustizzja kif qalet is-Sinjura Malmstrom kontrolla aħjar tal-frontieri esterni hija kondizjoni ewlenija biex ikun hemm aktar libertà u sikurezza fl-Ewropa. sissitnej eh, huwa kruċjali għax dan huwa l-pedament ta' Schengen kellu suppost jidħol fl-2007 u waqab ħames snin lura. Diġà investejna 7 miljon euro barra l-investimenti individwali mill-istati membri. Signora Malmström, is-sis tnejn hija priorità. Meta taħseb illi s-sis tnejn ħajibda taħdem? U jekk il- test l-ewwel wieħed li ser isir tal-ewwel milestone ma jirnexxix ser jiġri. Grazzi Sinjura Mal. Grazzi ħafna s Sur Kello għal din il-ħaġa kwistjoni ta' sisnej skoprejt li ħaġa li ħaniret bid-diffikultajiet kollha li ġib magħha. Ovvjament kien hemm problemi ħafna u l-kuntrattur ma samx ma ma rekwiziti u ma kienx storja feliċi. Il-Komissjoni zilet il-pressjoni u fuq il-kontrattur edet ċertu milestone, ċertu stadji biex juru li huma jistgħu jagħtu riżultati u li qisu l kritika kollha li saret. U biex juru li qegħdin fitri it-tajba. Jekk jagħtu riżultati kollox sew nibqgħu mexi, jekk le rridu mor qudiem il-Kunsill u ngħidu l-om le l-affarijiet mhux qed jaħdmu rridu nħarsu lejn is-soluzzjoni alternattiva u nittamaw fi ftit jiem aħna jirnexxilna naraw flima direzzjoni ħankunu mexxin. Għax ovvjament kif attint hija ħaġa importanti din s-snejn għaż-żona ta' Schengen. Allura jħana mela priorità din ma nafu kol illi din l-istorja eh, twila u jibsa ħatkun fuq il-mejda tijaj l-ewwel jum illi nidħol fi xol tijaj jena ħanamel ħilti u ħanżom il-parlament marra fuq il-passi kolla illi jittieħdu għaxem bżon li din tibda taħdem jekk jgħatu riżultati li suppost jgħatu sal-aħħar tas-sena suppost il sistema għanda tkun hemmhekk nittamaw tal-anqas. Is-Sur Koelio, grazzi ħafna, Signora President. Is-sis it tnejn ja affari affari eh, fej l-affarijiet ma mxewx kif eh, eh, mxew kif suppost, però mhux l-unika ħaġa fejn hemm minn emmo moħrajn. Allura, sinjura, taħseb li huwa raġonevoli illi aħna nitlu f'avventuri ġodda u li nitlu fi problemi ġodda bħal per eżempju l-PNR, il-sistema ta' tħulu ħruġ, li ndaħlu reġistru kriminali. Fl-alerti ta' sis tnejn qabel ma irnexxina nikkonkretizzaw il-proġetti li hemm fuq il-mejda dawn il-proġetti kolla li l-om għal ta' snin li ma twettqux kif għan ispiegaw dan il-ċittadini. Sinura Marstrom, għadni ma bdejċ eh, xogħli eh, sur koelio, pero ma nistax nidefendi kull ma sar, imma għanna bżon sisnejn u għanna bżon il-vis, imma kifat għatta drabi għem bżon li kolna stampa ġenerali ta' dawn is-sistemi li jiġbru l-informazzjoni li għanna palissa li se jkollna aktar il-qoddim, ħalli ma noqodux eh, nitlu sparati sistemi komplikati li huma ħafna flus, għax ovvjament qed niġbru informazzjoni fuq individwi walura allura qed nitrattaw affarijiet sensattivi. Rridu nistennew ftit jiem biex naraw s-sistnej kif qed taħdem, hemm dan il-majsol huwa importanti li wkoll waqa' naqra lura jidrilna li kollox miexi fi triq tajba imma maħnix konferma konferma sabarra fuq din il-ħaġa. U hemm bżonn illi jkun hemm dawn l-affarijiet fis qabel ma niddiskutu sistemi oħra. per pereżempju d database ta' sistema ta' tħulu u ħruġ. Imma naqbel miegħek illi din għandha sistema li tibda taħdem qabel ma ngħaddu għas sistemi oħra sur Romeda. Iva, grazzi, grazzi Cecilia. Hawnhekk. il ġenata tajba, l-odba tajba u nixtieq lek kull suċċess. Jiena qed nis nitkellem fisem il-grupp tal-nisa. tal eh, nisa Inti għat illi il-komunizzazzjoni tal-temi tal-azil hija komplikata ma tista' tagħmel xi ħaġa tressaq xi ħaġa b'mod konkret biex tiggarantixxi l-azil fil-qafas ta' eh, ta' sessi ta' kontra n-nisa. Issa, fir rigward ta' relazzjonijiet esterjuri, inti ħat proponi xi tip ta' miżuri u proposti sabiex ninkorporaw dan l-aspett tal-sess fil-qafas fil qafas tal politika ta'kom u kif ħataħdem fl-imkien ma l-Istitut ta' Vilnius. Thank you. Grazzi ħafna. Kifat. Aħna. Tiġa bdejna nistħarġu li ma miżuri aħna fl-Unjoni Ewropea ħalli nsaħħu il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra il-vjolenza domestika. Kifat, int m'għandniex ħafna qodod konkreti ma jistgħu nsaħħu l-kooperazzjoni u nistgħu naraw kif nistgħu nimxu aktar fuq din il-ħaġa u naf li din hija priorità tal-Presidenza Spanjola u anke trio kollu kemm huwa fuq din il-ħaġa, ġifieri nistgħu naraw kif nistgħu nimxu l-qudiem kifat biex eh, meta weġibt il-mistoqsijiet oħrajn, aħna jdu naraw kemm eh, nistgħu nintegraw il-miżuri kollha li għandna u ndaħlu fihom dan l-aspett ta', nisa, per eżempju, anke f'dak li għandu xaqsam dak li diffiċċu l-azil. jisaw per eżempju, dawn jisfaw vitma ta' supru jew per eżempju, ikunu uh, għaddew mill-mutilazzjoni ġenitali. Kollegi oħrajn naf li ħajipruvaw jintegraw din id-dimensjoni ta' sess fil-deċizjoni tagħhom u fil-ftejmiet li huma jagħmlu ma' pajjiżi terzi. Ovvjament dawn huma affarijiet li l-Parlament Ewropew u oħrajn jriżomu għajnejhom fuq dak li jsir biex tassew jaraw illi da qed isir. Imma jien ukoll ħanqot fuq lassa biex nara illi dan isir. Is-sur Romeva dal-darbohra. Iva, fuq l-aħħar parti fir-rigward ta' strumenti L-osservatorju ħagwet minn dawn l-odda li għet eh, taħseb jkunu importanti ħafna għalix l-istaff mux bizzejet u l-budget huwa baxx wis. Għanna bżonn iktar kapacitajiet eh, mezzi biex naħdmu fuq dawn l-affarijiet. Qed eh, tbassar xi ħaġa tipproponi xi ħaġa. Sira Marstrom, fimt xattint. Fimtek ma bil-maqlub fil-ewwel mistoqsija. Din hija kwistjoni jdu narawha, ma nafx biżejjed dettalji fuq din il-ħaġa biex nagħtik proposti issa fuq din il-ħaġa, imma lesta li nieħu l-informazzjoni li inti għandek disponibbli nerġa' nkellmek aktar il-qudiem u ngħidlek kif nistgħu nimxu l-qudiem. Imma issa ma minix lesta mhux qiegħda f'pożizzjoni li nagħtik din l-informazzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Latford issa. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Marstrom, inti għat xinu mar pjanetijak biex tevalwa l-leġislazzjoni li jem bħalissa biex nġildu kontra terrorizmu biex tara kemm effiċenti u proporzjonali u għet l l-Europol, Frontex u Sipol biex ikunu jistaw jgħadu mod aktar effiċenti b'mod aktar koordinat e, fil-fema tijaj dan jider li ħan ikkonċentraw aktar fuq e, kooperazzjoni konkreta aktar mill-li ġbir massif ta' informazzjoni. Wara l-attak li kien hemm il-miliet l għadda il-President Obama sar li mhux informazzjoni kienet nieqsa imma li din informazzjoni tingħaqad. Inti eh, l-estalli eh, tara lejn eh, l-informazzjoni li qiegħda tinġabar u tuża din l-informazzjoni biex toħroġ b'master plan biex ikun hemm effettività f'dak li nagħmlu milli kulħadd jaġixxi b'mod mhux koordinat. Ħadd ifoka inti fuq sis u vis illi intilfu l-iskopijiet li kellna eh, fuqhom minħabba il-PNR u affarijiet oħrajn u minħabba s sistema tal-tħul u ħruġ u ħadd tinsistima l-Istati Uniti biex eh, din is-sistema ta' tħol uħruċ ħruġ eh, inħalluha, is-Sinjura Marstro. Dan huma affarijiet ċettajnihom qabel, imma il-programm kollu ta' Stokholma u l-Istrateġija Interna ta' Sigurtà il nikkoreġu nsewwu dak li ġara qabel. Dan huwa qasam li ma tantx u antik fil-kooperazzjoni Ewropea. Għadna kif fakkarna l-10 snin li naħmu fil-qasam tal ġustizzja libertà u sigurtà u issa konna qegħdin mexjin minn tikall oħra mingħajr ma jkunem koordinazzjoni sissa u ħan niprofa naħna fuq din il-ħagġa nipenja ruħi mal komissarju Redin Koħran biex naraw illi aħna naħdmu fuq l-azil, immigrazzjoni, teddidiet li ġu minn barra u l-kriminalità trasconfinali b'mod aktar koerenti. F'dan kollu Is-sistemi ta' ġbir ta' data u ta' informazzjoni għandhom port importanti kif qal il-President Obama, irridu nkunu aħjar li naqdu tikek flimkien għax isna intlifna f'dak il-proċess u irridu nevitaw l-affarijiet jitħablu fil-ġejjeni. Irridu nużaw dak li għanna qabel ma nibnu sistemi ġodda. Irti ikun hemm evalwazzjoni u kifat qabel is-sur Koelho jiena ħan evalwazzjoni ġenerali nħarsu lejn il-kriterji illi għandhom xaqsmu mal-valur miżjut li huma joffru dawn il-miżuri. Proporzjonalità, per eżempju, kemm qed iġi mħarsa d-dejta. U dan irridu nagħmluh qabel ma niġru f'xi sistema ġdida dan kollu jrid isir qabel ma mbagħad ngħaddu għas-sistema ta' tul uħruġ. Mistoqsija supplementari aħbar tajba din. Imbagħad hemm l-aspett liħor tal-mistoqsija nuqqas ta' koordinazzjoni fl-operazzjonijiet li jsiru. Bħal pereżempju it-test ta' Slovakkja fid disa ta' Jannar edu xi disa komponenti għall-esplussivi illi għaddew mis-sigurta u ħarbilhom u baqgħu sejrin lejn Dublin. Tlettijim wara meta l-pulizija ġew e, informati il-pulizija irrejdjaw id-dar e, ta' din il-persuna li ma kienx taf dak li ġara u eh, safa meħut eh, l-assa. ċfiri emnu għasta ta' koordinazzjoni. Dan kollu għedi fiskilna milli nżommu kooperazzjoni. Fiħdan l-istati membri stess biex ma najl aħseb wara bi pajis u ieħor u lil mill-Atlantiku. Signora Malmström, Li hija kwistjoni filosofika. Aħna bnedmin, nisa semmilkom eh, ħafna eżempji oħrajn minn pajjiżi u minn oħrajn fel awtoritajiet tal-pulizija ma rnexxilhomx jużaw informazzjoni li huma kellhom fidejhom u minħabba dan eh, twet u rejati u nisbatew qatt ma nistgħu nsibu miżuri biex nevitaw dan għal kollox, namlu x'namlu, ma kif għattin inti ridu namlu konnessjoni aħjar Diġà eh, edna kif analizzawhom kif nagħmlu l-leġenziji tagħna aktar effiċenti kif ukoll nafdaw f'xulxin biex naqsmu l-informazzjoni li jkollna bejnietna u hawnhekk nittama li nkun nista' nikkontribwixxi. Imma bnedmin huma li qegħdin jaħdmu b'daw l affarġu dem ħajkun hemm l-element ta' żball. Grazzi ħafna, Sinjura Boskur tal-darboħra. Grazzi ħafna, Sinjura Malstrom. Wara tħul fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona, aħna stennejna li l-Kummissjoni toħroġ bi proposta ġdida għal regolament u miżuri restrittivi fuq persuni u entitajiet marbuta mal-Qaida Osama Bin Laden u Taliban skont l-artiklu 75 ta' trattat fuq l-Unjoni Ewropea li għatil dan il-Parlament Ewropew kodeċiżjoni minn flok il- Il-Kunsill adotta regolament fuq bażi tal-artiklu 215 li teskludi Parlament Ewropew mill-proċedura. Inti lesta li timpenja ruħek illi Siħeb il-Parlament Ewropew fil-kodeċiżjoni skont artiklu 75 f'iduna servizzi tagħna u taħt l-artiklu 75 ser iddaħħal qafas eh, restrittiv fuq il-movimenti tal-kapital u li frizzar tal-fondi u tiżgura li kunem livell adattat li wieħed jagħti rendi kont demokratiku ta' dak li qed jagħmel. Signora Marstrom, Iva niftakar din id-diskussjoni, kellha din id-diskussjoni fil-plenarja xarilu fil-Parlament Ewropew jidirli li kemm is-servizz legali tal kummissjoni u tal-Kunsill waslu għal konklużjoni li huwa l-artiklu 215 li għandu jiġi applikat fuq il-frizzar internazzjonali tal-assi u l-miżuri restrittivi u ma qablux ma l-interpretazzjoni tal-Parlament Ewropew. Ma f'dak li għandu x'jaqsam mal-frizar intern eh, Ewropew eh, fiħda l-Unjoni Ewropea dak u artiklu 57 li ħaj applika. Ġifiri din dan id-disgwit eh, bejn is-servizzi legali ta' żewġ istituzzjonijiet. Li se tkun responsabilta' tal-kollega tijaj Sinjura Ashton u mill-interpretajt jiena il-pozizjoni ta' servizzi legali tal-Komissjoni u tal-Kunsil f'dan il-kas huwa l-artiklu 215 li għandu japplika Sinjura Boskurt inti l-esta li toħroġ bi proposti għabazi tal-artiklu 75 u li użal l-kodeċizjoni għalli fizar tal-assifri dal-Unjoni Ewropea dik l-ewwel mistoqsija u tieni mistoqsija inti lesta li taċċetta l-proposta tagħna f'riżoluzzjoni tagħna ta' Diċembru li għadha biex nistabilixxu netwerk ta' esperti indipendenti li għandhom lan li proponu l kunsill l-aktar miżuri restrittivi pertinenti biex jiġi miġilet it-terrorizmu kun hemm tal-applikazzjoni tagħhom f'kuntat fil-qrib mal-Parlament Ewropew. Għatafna Senjura Marstrom, għatafna Sur President, eh, minar ma jina koxa mid-dettalju kolla, irrid najt li jider li għardeja tajba li kunem network independenti, dejjem irridu nħarsu eh, fil-rip u b'mod independenti li l-artikli legali li ħna napplikaw dun ħarsu lejn daw l-affarijiet, lejn daw l-mizuri restrittivi dun naraw li kunu mirati l-2000 suppost u li persuni komuni u nis innoċenti ma jisfawx vittma huwa strument eh, illi eh, jaqta ma irid jintuża xi drabi. Imma ovvjament irid jiġi kontrollat eh, meta ġi użat fuq nies ordinarji. U biex naraw li id-drittijiet fundamentali jiġu imħarsa, tider u tistama li għadija tajba, pero nistaw nitrattawa u niddiskutu aktar il-qoddim. Grazzi ħafna. Thank you. Herr Strasse. Herr Grüß Gott. Uh... Frau Malmström, herzlich willkommen in Ihrer neuen Funktion hier. Grazie, Hafna, Signora Malmström. Uh, merħba u nawguralek għal xol ġdid Tijak, Ħadd pjaċir nisimak illum dwar it-terrorizmu, it-teddida ta' terrorizmu reġat poġġet u dimajnejna wara dak l-attentat li mar nexiex ftit qabel miliet u l-Ewropej u ma konxi minn din it-teddida b'mod partikolari terrorizmu li huwa bbażat fuq uh, fanatiċiżmu u estremizmu iżlamiku. Il-President Obama innifsu qal li mhix kwistjoni ta' informazzjoni daqs uh, nifmu x'qettatin x'informazzjoni qed tagħtina din l-informazzjoni li jkollna f'idejna. Sadwar l-istrateġija tista' tgħidilna eżattament x'beħsibek tagħmel biex ittejjeb din id-dimensjoni sabiex ikun hemm iktar koordinazzjoni u sabiex inkunu nistgħu naħdmu aħjar mal-Amerikani. Signora Malmstrom? Grazzi. Iva dak li ġara fjum il-miliet u rina illi il-terrorizmu għadu teddida reali u li ma nistawx eh, inserħu moħna jena għat diġa illi irrit nara eżattament xodda għanna fidejna għal ġbir ta' data dawk li għanna internament kif ukoll dawk il-ftejmiet li aħna għanna ma' pajjiżi oħrajn bħal l-Istati Uniti li huwa imsieħeb importanti ħafna fil-ġlida kontra it-terrorizmu u rridu naraw eżattament ċanna u x'mandniex u il-Ministri ta' Ġustizzja u Affarijiet Interni ta' Awabe u Pitada flimkien mal-Komissarju uh, eh, Reding u Segretarju Napoletano se jkun hemmhekk ukoll mill-Istati Uniti u dawn se jiddiskutu miżuri ta' kooperazzjoni u kif il-kooperazzjoni tista' tissaħħaħ fil-ġejjeni. Huwa importanti li din tkun preżenti f'Toledo u li tkun tista' tiddiskuti which in which mal-Ministri tagħna. Kif għadd inti u kif għal President Obama ukoll irridu nitalmu illi nużaw l-informazzjoni li konna bżon ta' iktar kooperazzjoni bej l-aġenziji u kol il-rida il tal-istati membri illi jaħdmu ma' l-aġenziji. L-Europol qed jagħmel xogħol eċċellenti ma' ħafna drabi l-istati membri jibżaw illi jaqsmu l-informazzjoni għalhekk hemm bżonn illi eh, nibnu din il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea sabiex eh, din l-informazzjoni tingħata u dawn l-attakki terroristiċi u tipi ta' kriminalità oħra jistgħu uh, eh, nistgħu nilqgħu kontra tagħhom. Dwar terrorizmu naħseb irridu nużaw ukoll l-istrument politiku fuq l-infrastruttura kritika kif nistgħu inħarsu il-sistemi ta' informazzjoni u data hawnhekk aħna għadna lura b'mod partikolari f'dak li għandi xaqsam kriminalità fuq l-internet. U jiena hawnhekk se lista illi nipproponi proposti konkreti fil-qafas tal-strategija għas-sigurta interna. Il-mistoqsija ta' segwitu għas-Sinjura Jimenez Besserril, grazzi ħafna, jena kontenta ħafna, Sinjura Malstrom li fl-introduzzjoni tijak inti tkellim dwar il-vitmi ta' terrorizmi, sfortunatament ħafna drabi nitkellmu fuq għambis wara illi jisir attentat gravi, għalek jena bħal ma jaf kulħadd. E, Teddida għada hemm u kulħadd wieħed minna jista' jsir vittma tat-terrorizmu. Inti taqbel miħaj sinjura Malmstrom illi mhux permessibbli illi sissa fl-Ewropa du ma sar xejn biex nippruvaw narmonizzaw il-liġijiet tal-Istati membri fuq il-protezzjoni tal-vittmi tat-terrorizmu fid-Deċembru fl-aħħar sessjoni primarja, Sur Barro, eh, impenja ruħu biex ikun hemm eh, paper Ewropea għall protezzjoni tal-vittmi ta' terrorizmu. Għalhekk nixtieq nistaqsik jekk inti lesta wkoll illi tilqa dan l-impenn u x'ħat tagħmel biex eh, tmexxi l qudiem u tippromwovi din il-paper. Si, signora, esto es un punto. Iva, dan huwa punt importanti ħafna. Jien għandi ħabib tiegħi li miet f'Madrid fl-2004 fatoċċa. U naf li l vittmi ta' terrorizmu irridu nħarsuhom, nipproteġuhom nagħtu iktar importanza għalihom fl-Unjoni Ewropea. Palissa hemm netwerk ukoll li jaqgħod flimkien li n-nies jkun hemm ukoll skambju ta' esperjenzi bejn il-pajjiżi hemm ukoll fondi li jistgħu jintużaw sabiex inwaf organizzazzjoniet wieħed jaħdem ukoll ma' soċjetà ċivili u dana kollu tajjeb ħafna rridu nkomplu niżviluppaw. Forsi fih l istrateġija ta' sikurta nistaw nuħol u koll font ta' sikurtà u f'dan il-font ikun hemm ukoll miżuri apposta li huma diretti lejn il-vitmina ħan nistudja b'attenzjoni kbira il-wediet li għamel is-sur barro biex nara kif nista' niżviluppaw naħdem iktar fuqhom sabiex ikollna approċ um, iktar armonizzat fl-Unjoni Ewropea. Grazie, Signora Makovej. Thank you. Uh... Grazie. Issa naddu għal ġlieda kontra il-korruzzjoni meta aħna nqisu illi 78% tal-ċittadini Ewropej huma mħasba dwar il-korruzzjoni f'pajjiżhom. 78% tal- ċittadini Ewropej huma mħasba dwar il-korruzzjoni f'pajjiżhom hawnhekk qed nirreferi għall informazzjoni li hemm Barometer ta' Deċembru tal-2009, ġifieri din hija informazzjoni reċenti. Meta wieħed iqis ukoll illi l-Unjoni impenjat ruha skont il-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda kontra l-korruzzjoni permezz li ratifikata bħala Unjoni, x'se tagħmel inti sabiex ikun hemm implementazzjoni effettiva u puntwali tal-mekanizmu ta' monitoraċ fil-qasam tal-ġlida kontra l-korruzzjoni u sabiex ikun hemm segwitu effettiv tal-sejbiet tiegħu fl-istati membri kollha. X'kalendarju ifissajt x'inhu malanijiet li jistgħu jitkejlu illi inti trid tilħaq fil-ġlida kontra l-korruzzjoni. Sinjura Malmstrom, Iva, naf bija din l-istatistika tal-Eurostat u rajtu koll il-rapport annwali ta' Transparency International illi eh, ikkejlu il-korruzzjoni fil-pajizi kollha tad-dinja u eh, rajt dispjaċir u staġibt illi ħafna pajjiżi Ewropej eh, qegħdin eh, fuq din il-lista li mhux sinjal tajjeb din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha il-korruzzjoni hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw jekk irridu nkunu kredibbli Eh, meta ngħidu l-pajjiżi oħrajn biex nħeġġuhom biex ikollhom governanza tajba, irridu eh, nirranġaw l-affarijiet tagħna wkoll anki il-program ta' Stockholm għet li jirritu hemm ġlieda kontra l-korruzzjoni. Jiena se jkolli noħoġ komunikazzjoni biex eh, naraw kif se niġġieldu kontrija, però irridu naħsbu ftit dwara, ikun hemm miżuri tangibli kif aħna nistgħu inkejluha u kif nistaw insaħħu il-ġlieda kontrija. Hemm f'Diċembru ta' sena d-dieħla se jkun hemm ġurnata dedikata lil ġlieda kontra l-korruzzjoni u forsi hemmhekk inkunu nistgħu noħorġu proposta iktar konkreta dwar kif nistgħu niġildu kontra l-korruzzjoni internament fl-Unjoni Ewropea. Hija problema li qiegħda dejjem tiżdied u hija xi ħaġa li ċittadini jagħtuha ħafna importanza. Grazzi, Signora Makovej. kemm biex eh, tiċċara li punt. Jina fil-mistoqsija tiegħi kont qed nirreferi għal mekkaniżmu ta' monitoraġġ li hemm fil-programm ta' Stokkolma li jrid jintuża. It-tieni mistoqsija kif waqt il-mandat tiegħek beħsibek tiżgura li jkun hemm kooperazzjoni mas servizzi tal-Kommissjoni li huma kompetenti fil-ġlieda kontra il-frodi għaliex il-korruzzjoni għandha x'taqsam mal-frodi wkoll. Iva, da, zgur, tajt il-Sinjor Malmstrom, dawn huma marbutin ma' xurxin u għax-xogħol tal-Kommissjoni kollha kemmi biex tara illi eh, l-affarijiet jimxu sewna fil-li inti sinjur għandek ħafna esperjenza f'dan il-qasam di mux biss ir-responsabilità tiegħi jew il l-ola fil-li huwa responsabbli hija responsabilità tal-Kummissjoni kollha kemm fil-li anki il president Barroza impenja ruħu illi se jaħdem iktar fuq dan illi jkun hemm ehm, sens ta' responsabilità maqsuma mal-Kummissjoni kollha nittama li il-Kunsill u l-Parlament ukoll se jkomplu jaħdmu fuq dan l-aspett il-kriterji u il mekanizmi ta' monitoraċ rridu jkunu ċarati, rridu nifissaw kriterji biex kif dan se jkun imkejjel, naraw kif se jittejbu dawn il-kriterju. Uh, din is-sistema ta' name and shame tista' forsi tejna imma mod iktar konkret irridu naraw kif nistaw naħdmu fuq, uh, fuq dan l-aspett fuq il-livelli kollha naf li eh, ċerti livelli municipali li jaħdmu fuq dan ukoll irridu noħorġu bi proposta konkreta eh, fuq il-ċilida kontra il-korruzzjoni. Eh, nisħa li din dawn irridu kunu proposti konkreti għaliex bejn il klim u l-fatti ovvjament hemm il-baħar jikkombatti. Grazzi ħafna, Sir President. Cecilia, fil-tweġibit li tajt bil-miktub inti għat li beħsibek eh, toħroġ direttiva kontra il-traffikar tal-bnedmin u din hija xi ħaġa illi aħna nil-qawa bħala grupp tal-Soċjodemokratiċi. Eh, bżonn illi fl-Unjoni Ewropea nagħmlu xi ħaġa serja dwar il-problema ta' traffikar Signora Malmstrom, kif beħsibek tġilet kontra l-kriminalità b'mod iktar effettiv? Uh, se tissuġġerixxi li l-istati membri adottaw leġislazzjoni biex ma jitolbux iktar eh, għajnuna uh, fir rigward ta' eh, meta jiġildu kontra traffikar tal-bnedmin. Il-proposta li ħareġ bija s-sur Barro dwar traffikar tal-bnedmin li sfortunatament il-presidenza Żvediża ma setax taqbel fuqa. Grazzi ħafna. Ana kif eh, għatta uh, ktar kmini jina se namel din il-proposta. Jaħasra konna rib ħafna illi uh, naqblu fuqa kienem biss xi definizzjonijiet illi ma stajniex naqblu fuqhom li waqfuna milli Eh, niftemu, pero bil-setat il-ġodda li se jkollu l-Parlament Ewropew naħseb li dis-sena jirnexxilna naslu għal ftehim dinja kwistjoni urġenti u dinja xi ħaġa tal-waħx illi tiġri ta' kuljum fl-bliet Ewropej fejn nisa zazax eh, u jiġu abbużati il-leġizlazzjoni teżisti per esempio fl-Svezja fejn l-autoritajiet jajdu illi kienet tajnuna kbira li l-om fil-ġlida kontra traffikar tal-bnidem ġifri anki aħna f'pajjiżna fl-Svezja għanna din il-problema però hemm tipi differenti ta' leġizlazzjoni f'dan ir-rigward palma taf dan huwa suġġett diffiċli ħafna il-Kummissjoni għadha ma waslitx fil-punti li tagħmel armonizzazzjoni fuq dan imma din hija kwistjoni li trid tkompli tiġi diskussa fid-dawl ta' dan it-traffikar ta' bnedmin imma l-ewwel qabel kollox jiena rrid infassal din proposta nara li tgħaddi u jiena nisab fiduċjuża li l-Parlament se jgħinna f'dan. Sinjura Hedal għal darbohra. Grazzi ħafna għal dik it-tweġiba. Nitkellmu ħafna dwar aspetti tal-kriminalità Imma aħna sabiex fl-Unjoni Ewropea namlu progress irridu naraw xogħol nista' jsir biex nilqaw kontra l-kriminalità u naraw it-talba xini nafu il-80% tal-traffikar tal-bnedmin issir għal finijiet ta' sfruttament sessuali. Għalek, xrabta tara bejn il-prostituzzjoni u traffikar tal-bnedmin. Iva naħseb il l-koll naqblu li hemm bżonn ta' miżuri preventivi u rridu namlu dan fejn il ma daw fil ma dawk il-pajjiżi minn fejn jaslu dawn il-vitmi dan għandu xaqsam mal-politika tal-pajjiżi ġirin, irridu naħmu mal-pajjiżi terzi sabiex nilqaw kontra uh, dan il-flagell, irridu nħarsu kollu nqisu il-vitmi u riabilitazzjoni tagħhom. Ta' żgur li hemm rabta bejn il-prostituzzjoni u traffikar ta' bnedmin hemm talba. U għalhekk eh, eh, hemm dan il-kummerċ Imma kifat aktar kmieni hemm liġijiet differenti fl-istati membri differenti ejjem nimxu pass pass, ejjem nikkonċentraw fuq din id-direttiva. Aħna se niddiskutuwa t talba aktar qoddim imma bħalissa la għandna pjanietu laqqas fiħdan il-Kommissjoni ma għandna il-kompetenza biex nittrattaw dwar l-armonizzazzjoni eh, fuq dan din il-kwistjoni. Signora Corazza Belt. Grazzi Cecilia, qed nieħu pjaċir ħafna illi narak hawnhekk inti kont membru tal-Parlament Ewropew għal bosta snin u um, għattajt ħafna sijat maħna fil-parlament, kena ħafna dialogu miegħek vera ħadna kost u naħseb ksibt ir rispet tagħna. Issa, aħna qed nistennew illi inti tejna biex nsaħħu d-drittijiet ta' ċittadini fl-Ewropa Jina nixtieq nitkellem dwar l-immigrazzjoni għaliex din hija kwistjoni importanti ħafna għal-ġejjeni tal-Ewropa hemm bżonn ta' miżuri urġenti inti għati li inti impenjata. Imma barra minn hekk hemm bżonn ta' viżjoni fit-tul kif se naħdmu fuq l-immigrazzjoni dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-bniedem, mill-perspettiva ta' kif nilqaw ir-refuġati f'pajjiżna b'mod uman li konna solidarjetà fil-politika tal-immigrazzjoni u wkoll il-ħtiġijiet tal-suq tax-xogħol. E, Fl-Svezja għandna leġislazzjoni moderna ħafna li hija ħafna dwar l-immigrazzjoni eh, f'dan ir-rigward li X'taħseb inti dwar il-politiki tagħna f'dan il-qasam għal ġejjieni? Sinjura Malmstrom, grazzi ħafna. Jiena ipprovajt, diġà ipprovajt, nispjegalkom x'viżjoni għandi jien F'dinja ideali konna dinja bla frontieri fejn ikun hemm moviment ħieles għal kulħadd. Imma dan ikun possibbli kieku jkun hemm livell ta' demokrazija għolja u livell ta' żvilupp għoli fil-pajjiżi kollha. U dan huwa l-għana ħari tal-Unjoni Ewropea. Irridu li napoġġaw il-demokrazija, il-prosperità u l-istabilità madwar id-dinja. L-istabilità hija importanti ħafna ma fejn ikun hemm eh, dittatorjati huwa diffiċli, imma meta dawn jgħaddu għad demokrazija l-istabilità tizdiet. Imma ovvjament l-situazzjoni fid-dinja miex waħda ideali. U aħna rridu naħdmu għalhekk permezz ta' sistema li bażata fuq responsabilità, solidarjetà, prevedibilità, drittijiet tal-bniedem u solidarjetà anki bejn l-istati membri. Jiena nixtieq li jkollna politika dwar l-azil fejn nistgħu nħarsu l-dawk il-persuni li l-iktar għandhom bżonn il-ħarsin tagħna u ma jkunu jafu eżattament fl-ma ċirkostanzi għandhom jippretendu li tingħata lilhom din il-protezzjoni il mot il li aħna nistgħu nilqaw l-immigranti legali dawn għandhom ikun jafu kif jistgħu jaslu u x'tip ta' koljenza għandhom jistennew meta jaslu fil-pajjiżi tagħna. Però mill-banda l-oħra rridu niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali. Is-Sur Buzuttil kien wieħed minn dawk illi semma il-kondizzjonijiet drammatiċi eh, illi eh, hemm fil-Mediterran il-mijiet ta' persuni li jerqu fil baħar ta' kull sena dawn il- il-barranin li jispiċċaw involuti fil-industrija tas sess, persuni li qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom ifittxu sitwazzjoni aħjar, ifittxu ħajja aħjar. Hemm bżonn li fl-Ewropa jkollna regoli u regolamenti biex niżguraw illi uh, da ifittxu isibu dak li qed ifittxu. Għalhekk irridu jkollna politika umana, komun, uh, politika li żomm l-ordni sabiex dawn l-affarijiet kollha ikun isiru realtà. Grazzi ħafna Cecilia, grazzi għal tweġiba ċara u tajba. Issa, irrid nkun naqra iktar speċifika. Fis-soċjetajiet tagħna għandna forzi estremisti, sfortunatament għanna valuri umanitari, ma madana kollu min jgħid li għanna wisq immigranti fil-pajjiżi tagħna u eh, emminu ħasseb dwar l-immigranti li jem fil-pajizi tagħna li ħossuhom medda minħabba xogħol, eccetera. Naħseb li rridu inħarsu lil dawk li huma l-iktar vulnerabbli jiġifieri il-tfal u il-minuri mhux akkompanjati dawn ikunu ħallew warajhom traċedji, ikunu ħallew warajhom familji. X'beħsibek tagħmel inti b'mod partikolari għal dawn it-tfal, tfal innoċenti u kif nistgħu niżguraw illi dawn it-tfal innoċenti ma jkunux medda, ma jkunux vulnerabli fis soċjetajiet tagħna, rridu nittrattawhom b'mod uman, x'beħsibek tagħmel u xi pjanijiet għandek għal riunifikazzjoni tal-familji. Signora Malmstrom, Grazzi għal dik il-mistoqsija, hija mistoqsija diffiċli u ma naħsibx li nistan weġiba fi żmien minuta. Nuqqas ta' fiduċa, razzizmu, xenofobija, dawn nistgħu niġġilduhom permezz tal-valuri tagħna u eh, permezz tal-integrazzjoni naraw il dal persuni jistgħu jintegraw ruhom fis-soċjetajiet tagħna u jagħmlu kontribut tagħhom. Issa dwar il-minuri ma akkompanjati li huma immigranti din hija problema li qiegħda tiżdied fl-Ewropa, eh, ċerti pajjiżi raw il-ċifri ta' dawn il-tib ta' immigrazzjoni irdoppjaw. Kif nistaw nindirizzaw għad il-kwestjoni ċerti tfal ikunu eh, vittmi ta' traffikar tal-bnedmin u oħrajn jaslu eh, minn rajom u tfal oħrajn għandhom raġunijiet legali għalfejn jiġu fil-pajjiżi tagħna nitkellmu dwar pajjiżi differenti, issa dak li rridu huwa strateġija komuni dwar kif nittrattaw dawn it-tfal naraw id-drittijiet ta' tfal, id-dritti li dawn jinaqdu mal-familji tagħhom skont il-konvenzjoni għad drittijiet ta' tfal. Din hija xi ħaġa li aħna rridu naħdmu fuqha flimkien hija problema kbira l-Ewropa u jiena se nippreżenta proposta eh, f'dan ir-rigward fis-sena li ġejja. Signora Borsellino. Signora Malmstrom. Kemm il-darba semmiet eh, tensjoni mal-Libja dan huwa pajjiż li waqt dibattitu parlamentari inti li huwa stat ribelli dan l-istat issa qed eh, jaħdem fuq trattat ftehim li rigwarda b'mod partikolari il-ġestjoni tal-frontieri, l-azil, riammissjoni ta' migranti illegali hija xi ħaġa li tħassibna li il-Libja huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li ma ratifikax il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Tista' tgħidilna x'inhuma il-punti ewlenin ta' dan il-ftehim fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u garanzija ta' dritt tal-ażil u l-prinċipju ta' non-refoulement peress li trattat ta' Lisbona jimponi fuq il-Kummissjoni Ewropea li jinforma l-Parlament Ewropew fuq kif ikunu għaddejjin negozjati. Grazzi ħafna. Signora Borsellino, dwar l-aħħar mistoqsija tiegħek Iva jiena lesta illi niġi niltaqa' mal-kumitat u naġġornakom. In-negozjati mal-Libja ma nistawx ngħidu li mixjin il-qoddim jagħmlu pass żgħar il-qoddim imma għad baqa' ħafna xisir. sir Għandek raġun illi Libja ma fermat il-konvenzjonijiet internazzjonali imma fermaw konvenzjoni Afrikana dwar li trattament tar refugġati u għalulna illi iridu jimplementaw dan fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom aħna dnilhom proset tajjeb wisq aħna l-esti illi nejnukom. Għajdulna bħala kommissjoni x'nistgħu nagħmlu biex nejnukom, imma libja ma qaltilna xejn iktar. Għalhekk bħalissa qegħdin fil-limbu. Hemm bżonn nitkelmu nitkellmu mal-Libja hija ġara importanti, pajjiż ta' transitu importanti għar rifugġati u għall-immigranti. Madana kollu irridu naraw illi huma wkoll jirrispettaw il-konvenzjonijiet internazzjonali. Waħna nistgħu ngħinuhom jagħmlu dan. Il-Kummissjoni qiegħda tagħti ħafna flus lill-Libja u lesta li tagħmel iktar biex it-tijom il-kapaċità biex issaħħu s-sistemi li għandhom Aħna ħdimna ukoll mal-UNHCR li jaħdmu mal-Libja, mal-rappresentantu eh, li għal-refugġati li eh, jaħdem ħafna mal-Libja. Dan ix-xogħol, dan l-impenn se jitkompla imma rridu naraw illi l-Libja tkun konformi mal-konvenzjonijiet internazzjonali jekk aħna se nifirmaw xi tip ta' ftehim magħha. Signora Borsellino, mikrofonu għal-kellima. Huwa importanti illi ikunem eh, dan l-iskambju ta' informazzjoni mal-Parlament nisħaq fuq dan. Umbat rritna melek mistoqsi oħra fil-tweġibit li inti tajt bil-miktub, inti ma semmejċ eh, l-ħaddima staġjonali, xi proposti għandek f'moħħok li tippreżenta f'dan ir-rigward? u niġbet l-attenzjoni anki għat-tfal minuri li mhumiex akkumpanjati li huwa problema serja ħafna u nisħaq fuq il ħaġa oħra tkellimna dwar terrorizmu, kriminalità organizzata, però ħadd ma semma il-mafja. Il-mafja hija xi ħaġa differenti maqtuwa mill-kriminalità organizzata u il-problema li tkellimna llum tratta il prostituzzjoni, sfruttament sessuali, eh, il-mafja żgur għandha rwol importanti allura speċifikament x'għandek x'beħsibek tagħmel dwar il-mafja. Grazzi ħafna, Signora Malmstrom. Iva, dwar il-ħaddima staġinalina sen se nagħmel proposta, dwar il-tfal mhux akkompanjati se noħroġ bi proposta wkoll biex eh, naraw kif nistgħu jkollna approċċ koerenti fl-Unjoni Ewropea kif għat li sinjura Korazza Bilt, din hija problema li qiegħda tikber fl-Unjoni Ewropea rridu naħdmu fuqha flimkien. Dwar il-mafja għandek raġun Din ukoll hija dimensjoni importanti ħafna dwar tal-kriminalità organizzata mhux biss fl-Italja għax eh, eh, eh, hija preżenti fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Kwistjoni li naf li diskutejtuha ma' Sinjura Redding u ma' Sur Barro dwar kif nistgħu nikkonfiskaw l-assi tal-mafja din hija xi ħaġa li flimkien ma' Sur Redding li għandha responsabilità ħarija dwar dan, naraw kif nistgħu naħdmu dwar dan. Din hija xi ħaġa li hija possibbli fl-Italja imma għandha tkun possibbli wkoll eh, li tkun possibbli fl-Ewropa kollha kemm il-mafja il-ġlieda kontra l-mafja hija parti importanti mill-ġlieda kontra l kriminalità organizzata u din ukoll se jkollha posta fil-kuntest tal-istrateġija ta' sigurtà interna. Sur Alfano. Grazzi, merħba Signora Malmstrom. Jiena nixtieq ukoll inkompli nitkellem dwar il-mafja. il mafja ħadd ma semma l-mafja illum l-Unjoni Ewropea dejjem tat ħafna importanza l-ġlida kontra terrorizmu ma xejn ma sar fil-ġlida kontra il-mafja li m'għandax taqsam mal kriminalità organizzata hija xi ħaġa apparti, separata. M'hemmx informazzjoni preċiża dwar dan u dinja eh, xi ħaġa li għandha ġanna naħsbu il-mafja għandha impatt ekonomiku fuq il-pajjiżi kollha Eh, Ewropej. Nitkellmu dwar 250 biljun euro kull sena. Fl-Italja hemm 8% tal-GDP tal-Italja. X'taħseb illi jista' jsir fuq eh, livell leġislattiv waqt il-mandat tiegħek f'din il-ġlieda kontra l-mafja? Grazzi ħafna, Sinjura Alfano minix f'pożizzjoni li nikwantifika eżattament ċifri ta' dan, però nafu li parti dejjem tikber tal-kriminalità organizzata fl-Ewropa fil pjazz id dinja hija eh, tinvolvi l-mafja, il-traffikar ta' droga, l-falsifikar, il-piraterija, dana kollu. U biex intik ċifra waħda biss, jekk it-traffikar ta' droga kien ikun pajjiż, kien ikun l-iktar il-21 iktar pajjiż sinjur fid-dinja. Ma nafx il-mafja x'involuta f'dan kollu ma ċertament li hija involuta f'parti kbira mandi xarfejn uqot nispiega xaħġa l-Taljan dwar il-mafja ma' hemm ehm, fera differenti tal-mafja u rridu eh, rridu nżidu l-involviment Ewropew f'dan kif li s sinjura Borsellino fil-strategija tas sikurta interna rridu indirizzawa din. Rridu naraw ukoll x'inhu mal-mezzi legali f'dak li għandu x'aqsam mal-konfiska pereżempju nistgħu naħdmu anke ma' pajjiżi bħall-Italja li għandhom ħafna esperjenza f'dan il-qasam u għalhekk jiena l-estel naħdem fuq dan mod aktar sostanti. Thank you. Signor Alfano ancora. Grazie. Jena nishtiq li eh, tina tamel xi jena nikkwota dak li għat inti inti għat li kooperazzjoni iktar qawwija u effiċenti bejn l-awtoritajiet tal-ġlieda eh, f'dawn l-affarijiet u kontra l-kriminalità organizzata dan huwa dak li hemm nieqes kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej. Natik eżempju li forsi kulħadd jaf bih imma li jispjega l-problema x'inhi waqt l-istraġa tal lewisburg ta' ftit ta' ftit snin ilu fil-Ġermanja Prokura Distrettuali kontra l-Mafja kompetenti talbet il-sekwestru ta' ristoranti fejn kienet saret l-eżekuzzjoni u il-Maġistratura Ġermaniża ma permettieċ dak is-sekwestru propju għaliex m'hemmx kollaborazzjoni fuq livell ġudizzjarju leġislattiv dwar il-mafja. Ħaġa oħra nistaqsik peress li m'hemmx informazzjoni u statistika uffiċjali ma taħsibx li jkun xira li jsiru studji biex naraw l-impatt tal-mafja minn perspettiva ekonomika l-aħħar mistoqsija. Hemm ħafna diskriminazzjonijiet u nuqqas ta' ugwaljanza bejn il-vittmi ta' terrorizmu u vittmi tal-mafja fl-Italja hemm iktar 2500 persuna li nqatlu mill-mafja. Eh, ma nix noqogħdu nilabu bin-numri, il-vittmi għandhom l-istess drittijiet kullimkien. X'ista jsir biex nħelsu mid-diskriminazzjoni tal-vittmi tal-terrorizmu u vittmi tal-mafja. Thank you again you Grazzi, għal bohra dawn huma affarijiet komplikati ferm li ma nistax iweġbibhom f'minuta. Jina l-esta li nistudja ċifri u l-istatistika li jinti u forsi oħrajn lesti ta' dżurna meta kun għadin naħdmu fuq dan. U ovvjament mandux ikun hemm diskriminazzjoni bejn il-vitmi, vitmi tal-kriminalità eh, għadin fiċ-ċentru tal-programm ta' Stokholma u importanti ħafna illi konna approċ komuni għal-vitmi u li nigarantulom li inħarsu id-drittijiet għalhekk dana jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Kummissarju Reding ma ħankunu qegħdin naħdmu eight fuq dan is-suġġett. L-aħħar mistoqsija x'kienet mela? Le, dina mhix kontradizzjoni. E, ħallej ċaġa barra forsi qed ngħid se nammetti kod etnajt dwar il-maġġoranza, eh, skużawni, iktar kooperazzjoni bejn l-istati? Eħe, dan hija bażikament kwistjoni li nagħmlu diskutu għastatejn u nofs. Iridu insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-Ewropa. Iridu nkunu nistgħu ngħaddu informazzjoni xulxin dwar kriminali u nikkoperaw aktar bejnietna xil kriminali ma jirrispettawx il-frontieri u għalhekk aħna rridu nkunu nistgħu ukoll Eh, insegwom u bekk u għandna bżonn għalhekk iktar fiduċja u kooperazzjoni bejn l autoritajt tal-infurzar tal-liġi. Grazzi. Signora Rojtova. Mrs. Eh, Malmström, welcome. Merħba, signora Malmström. Bil-impoġġu rekwiziti tal-viżi tal-ċittadini tal-Repubblika Ċeka dara qisu qegħdin ngħidu li hawn kategoriji differenti ta' ċittadini fl-Istati Membri Ewropej. Il-Kummissjoni x'se tagħmel fuq din il-realtà politika illi hija negattiva wkoll meta tħares li għamil lat tal-politika esterna x'azzjoni ħadd jieħu tħalli taċċerta li l-Kanada eh, tirtira din il-ħtiġa għal viża għal ċittadini tar-Repubblika Ċeka malar kemm jista' jkun. Inti lesta? illi toħu konsiderazzjoni din il-kwistjoni fil-kontest ta' negozjati tal-Unjoni Ewropea fuq eh, bil u ftejim tal-kummerċ mal-Kanada. Grazzi, signora Malmström, Iva, jina naf b'din il-problema u anke taħt il-presidenza svediza diskutajni ħafna din il-ħagġa naf il-kommissjoni javoluta voluta f'diskussjonijiet intensivi mal-awtoritajiet Kanadiżi fuq dan is-suġġett u problema għadna ma solvenijiex, però qegħdin nagħmlu progress. U sa mill-ewwel ġurnata li jina nieħu il-kariga tiegħi ħanara kif nistgħu naħdmu fuq dan is-suġġett ma' kummissarji l-oħra involuti. Grazzi, Signora Rojto, għal darbohra. Inti għandek il-ħsieb il-ħatajb li l-Istati membri jżommu s-solidarjetà bejnietom u jadattaw miżuri komuni. Again? E, excuse me, I didn't understand your question. Skużani ma fimtiex il-mistoqsija tiegħek. Inti għandek intenzjoni li l-Istati membri eh, tam eh, iġelom juru solidarjetà ma l-Repubblika Ċeka u jiġu adottati xi miżuri komuni qed nitkellem fuq reċiproċità hawnhekk. Iva, Kunsill u l-Kummissjoni diġà qalu għandna politika komuni hawnhekk u għandna solidarjetà mal- għanna solidarjetà hawnhekk ukoll qegħdin nispjegaw l-awtoritajiet Kanadiżi li din mhix kustjoni eh, li taffetwa bis ir-Repubblika Ċeka immi hija xi ħaġa tal-Unjoni Ewropea dan huwa approċċ komuni u jekk ma jkunx sibu soluzzjoni però naħseb illi ħansibu ħajkun hemm rispons komuni mill-Unjoni Ewropea kollha kemm 27 stat membru però jiena eh, fiduċjuża li nsibu soluzzjoni. Thank you. Grazzi ħafna naddu issa għas-Sinjura Papa Nikolaw. Is-sur Papa Nikolaw għanziet il-President. Komissarju Minaz, jina nandi xie kommenti fuq l-immigrazzjoni illegali inti għettu kollegi għawnek għalu illi il-mewġid gbar tal-immigranti illegali li jidħlu fil-Unjoni Ewropea iwaslu għal sproporzjon ta' responsabiltajiet u ma' l-pajzi ta' nofsinar li ktar affettwati. Il-kelma solidarieta unek hija essenzjali. Dawk minna li huma minn pajzi ta' nofsinar jafu li dan huwa fejn il-ammonti kbar tal-immigranti illegali fejn qegħdin jifqu. Ma tantx rajna solidarjetà f'dak għandu x'jaqsam ma' burden sharing. Għalhekk is-solidarjetà kif nistgħu nagħmluha realtà? u dal burden sharing kif jista' jiġi eh, nħadmuh mod prattiku dan jibqa fuq bażi volontarja jew ħajġi forsa mod vinkolanti. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Jiena naf eh, bil-pressjoni li hemm fuq ċertu stati membri anke jiddependi mill-istaġuni wkoll u dina toħloq diffikultajiet kbar Pero nishtiq intenni illi il-maġġoranza assoluta tal-immigranti irregolari jew le jiġu koll anki permezz ta' mezzi oħra anke bil-ajruplani. Imma huwa problem fil-Mediterran għax anke kif qal is-sur budottilu oħrajn. Hemm tant traċedji li did l-immigrazzjoni twazzal għal traċedji kbar. U għalhekk l-Unjoni Ewropea kollha għandha tieħu responsabilità f'dan il-qasam. Naħseb li ħdimna diġà però fuq is-solidarjetà għandna mekkaniżmi fis-seħ jiena eh, kommetajt ruħi li nsaħħaħ ċertu minnhom bħal Frontex irid naħdem ukoll fuq il-Malta Projects u nara kif nistgħu nagħmlu dan iktar parti mill-politika Ewropea fuq ir-resettlement u nikkonvinċi l-aktar stati membri jissieħbu jieħdu parti jihdu sem f'dan naħseb li l-offiċċju tal-azil eh, u l-appoċ ħajkollu rwol hawnhekk u naħdmu wkoll ma' pajjiżi ġirien sabiex jieħdu sem anke fir-riammissjoni u l-prevenzjoni u naħdmu fl-imkien mod globali sabiex intaffu id-differenzi. anki f'dak l-għandu xaqsa ma' drittijiet demokratiċi, ma' naħsibx li huwa politikament possibli li wieħed jisforza u jiġi għall-istati membri biex juru s-solidarjetà, inti tista' s-saħħa, l-odda, tista' żejt l-inċentivi u spoġġi pressjoni politika, ma ma naħsibx li nistaw namlu mandatorja, rridu nkunu ehm, realistiċi wkoll. koll jina ħanuża il-mezzi politiċi kollha li għandna d-disponibilta' tagħna per idu nkunu realistiċi flimkien mal-Parlament, però l-Kummissjoni lesta li taħdem mal-istati membri u titlobhom biex jerfaw iktar pis u koll jaqsmu l-pis bej kulħadd. Grazzi lura għassur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna, Kommissarju, nominat. Jena smajt it-tweġiba tijak, imma fl-2008 25% sa' dawk li ġew arrestati kienu 16% fi Spanja, 15% fl-Italja u bażikament l-istess ammonti fil-Portugal. Dana bażikament tista tara x'inhuwa l izbilanċ li jeżisti minn dan iċ-ċif minn daw iċ-ċifri. Għalhekk kif ħajkollna strutturi ta' akkoljenza? Għax minħabba numru eh, enormi ta' nies li qegħdin jaslu l-infrastruttura għat eh, qed servi mhix bizzejet. U apparti mill-infrastruttura nistgħu nistennew aħna li jkollna solidarjetà prattika speċjalment f'dawk il-pajjiżi li iktar jiġu affettwati, iva naħseb ħaġa importanti ħafna tas solidarjetà fl-Unjoni Ewropea i illi l-Istati membri jgħinu l-pajjiżi oħra biex isaħħu il-kapaċità tal-akkoljenza tagħhom ikun hemm iktar teknoloġija finna spert, anki ehm, skambju ta' esperjenzi u il-mezzi ekonomiċi wkoll biex dan kollu jsir. Hemm pajjiżi li qegħdin taħt pressjoni enormi jekk hux temporanja jew kalla bażi kostanti biex huma jkunu jistgħu jirċievu u e, jilqgħu in-nies f'pajjiżhom. Naħseb dan huwa mod tajjeb kif nistgħu ngħinu xulxin id-solidarjetà għandha ħafna lati differenti u dimensjonijiet differenti. Irridu niġġieldu u naħdmu u naħdmu fuq l-migrazzjoni illegali, però ma nistgħux ninsew li għandna responsabilità u koll biex nħarsu u niproteġu li dawk li għandhom bżonn. U għalek għanna bżon daw l-istrutturi ta' korjenza u kif jena għanku ħanku proposti biex narmonizza dan kollu. Grazzi, Is-Sur Albrecht, Signora Malstrom, kena smajn ħafna wedit fuq drittijiet fundamentali u l-ħarsin ta' data l-prinċipju ta' proporzjonalità fil politika ta' sigurtà Ewropea. U dan apprezzah, imma problema i id-detall. Ħantik mistoqsijiet kważi kważi iva jew le. Inti ħatamel reviżjoni tal direttiva sproporzjonat li għanna ta' retenzjoni tad-data, inti ħatamel għal drittijiet kompressivu u għacċessibilta dwar ċittadini ta' data personali tagħhom fil-qasam tal- kooperazzjoni ġudizzjarja u anke ta' supervizjoni ta' data u tiret mistoqsija inti ħadd tmur u tażel li jkun hemm possibiltajiet sħaħ ta' ridress fil-ksur ta' drittijiet fundamentali anke f'dak l għandu x'jaqsam ma' trasferiment ta' data l pajjiżi terzi. Grazzi Signora Malmstrom. Nistgħu iġeb iva għal dan kollu. Imma rridu nidħlu f'daqsxejn iktar dettall. Id-direttiva ta' zama ta' dejta ħat ħajkun hemm reviżjoni ta' sena d-dieħla. Nkunu ħarsu li daw il-kwestjonijiet kollha mbagħad il-proporzjonalità l-ispejjeż l-usilità. Imbagħad it-tieni mistoqsija tiegħek iva dik hija politika tal-Unjoni Ewropea tal-full redress li ċittadini għandhom il-protezzjoni tal-leġiżlazzjoni tagħna u l-Unjoni Ewropea. U l-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem naħseb ħajżidu l-protezzjoni, Sinjura Redding naħseb tkellmet iżjed fuq dan dwar ir-reviżjoni tas sistema tad data u dialogu kostanti li jrid ikollna mas superviżuri Ewropej tad data huwa kif iċ-ċittadini jistgħu jiksbu l-informazzjoni jekk huma kinux soġġetti għal skambju ta' informazzjoni li kienet dannuża. Jew ta' detriment pereżempju jew ta' periklu għal ħajjita dil-persuna. Dan huwa aspett li flimkien ma' sinjura Radim ħankun qiegħda nistudja. ħajab. Mistoqsija oħra lis-sur Erbrecht. Għet nistenna bil-ħarqa din il-ħagġa, ma nafx jekk weġibni xiva jew le, ma fuq il-miżuri ta' sigurta l komissjoni u l konsil ħafna drabi jisemmu fatti u informazzjoni illi juru l-ħtieġa li tieħdu ċertu miżuri f'ħafna każijiet ma ksibx l-informazzjoni u d-dokumenti meħabba bosta raġuni, raġuni differenti bħal per eżempju kien ċertu talbiet mill-istati l-sur l-Sinjura Napolitano u ħatur mill-Kummissjoni hawnhekk għalu illi eh, kienu differenti. Inti ħatibatilna il dokumenti kollha minnu fieħ. Mrs. Malmstrom. Signora Malmstrom. Le. Għaxa tistax twiġeb mistoqsija hekk, dawn huma kwistjonijiet komplikati u importanti. Jħan nifenja rujsa biex nizgura li intom bħala kolla ġizlaturi kolkom l-istess informazzjoni il konsil fuq il-proposti kollha. Aħna nafu li fil-qasam ta' ġustizja u l interni hemm ċertu dokumenti klassifikati. Naf illi l-koordinaturi l-presidium forum differenti tajnijom dan id-dokumenti. Pero mill pijat ma joħorġu. Mid-diskussjoni ġdida fuq il-deċizjoni għafas bejn il- Kunsil l parlament naf li l-President Barroso għandu pen speċifiku din il-ħaġa u din ħadġi diskussa ħalli ħana nittrattaw din il-kwistjoni fuq dokumenti konfidenzjali bl-istess mod għal-komitati kollha fiħdan il-Parlament Ewropew u għal-Kummissarji kollha. U allura naħseb illi din ħad titratta eh, eh, daqt. Forsi fil-diskors ta' ta' għamet il votazzjoni fil-Parlament Ewropew, pero din ħaġa importanti. Jiena ħan impenja ruħi li jintom tiksbu l-istess informazzjoni u l-istess informazzjoni pal kolleġislaturi l-oħra. Grazzi ħafna. Signora Fajon, grazzi ħafna. Naf li kulħadd ejja, imma hemm mistoqsija oħra importanti li trid issir mod partikolari għal fissem dawk li għadhom u mhix membri tal-Unjoni Ewropea għandhom perspettivi ċari għall-Unjoni Ewropea. Il-Bosnia Herzegovina, l-Albanija u l bosnia eh, ċittadini tagħhom qegħdin jistennew wara eh, l-bibien tal-ambasċati biex jiksbu il-viza Nistaw aħna neħu il-viza anke ma jintlaħqux il-kondizjoni tkollha forsi fi frar jew marzu. Hija realistika li nistennew il-liberalizzazzjoni tal-viza għal Bosnia Herzegovina u l-Albania qabel il-btajjel tas-sajf, jiġifieri qabel Lulju. U meta fl-aħħar nistgħu nħottu l-ħitan kollha li għandhom x'qasu mal viża fil-Balkan qed nitkellem fuq il-Kosovo il-faċilitazzjoni tal-viża hija għodda importanti anke għal pajjiżi ġirien. U jiena kien ta' pjaċira li li taħt il-presidenza zvediża eh, għamilna provvedimenti għal facilitar tal-ħruġ tal-viża għal Bosnia Herzegovina u għal Albanija. U għal Fajroman, skużawni. Hija ħaġa importanti, ma jekk eh, Irridu nkunu kredibli tikonna ċertu kriterji li rridu jintlaħqu, dawn intlaħqu għat tliet pajjiżi, u bat nkun nistgħu nimxu l-qudiem, imma l-Albanija u l-Bosnia Herzegovina għadhom ma laħqux il-kriterji. Il-Kommissjoni Ewropea impenjat ruħa u jħan segwi fuq din il-ħaġa illi nejnu l-dawn il-pajjiżi fil-mixja taħom biex il dawn il-kriterji. Għax ovvjament, ix-xogħol jagħmlu huma l-Kummissjoni tista' tgħinhom, imma huma jridu jagħmlu naqra xogħol huma wkoll. Issa, Meta eżattament huma ħajamlu xogħolhom ma s-sax nagħtikom data. Għatem xogħol irid isir u nittama illi aħna illi rnexxilna naqblu fuq din il-ħaġa matul din is-sena ma dan jiddependi fuq il-kriterji. Fuq il-Kosovo, ta' fuq il-Kosovo ma kienieċ parti mid-dialogu tal-visa mill-bidunet imma l-Kummissjoni u l-predeċessur tiegħi anzi għadu hemmhekk il-Kummissarju barron impenja ruħu biex jaħdem mal kosovo biex naraw li ma mezzi nistgħu nagħmlu biex niffaċilitaw l-affarijiet għal-jom. Dawn huma affarijiet allura li nista' nerġa' nitrattom miegħek aktar il-qudiem. Grazzi ħafna, Sinjura Faġon għal darbohra. Grazzi naqbel miegħek li l-Bosnija, Herzegovina u l-Albanija jridu jilħu l-kondizzjoni l-istess bħalma kellhom jagħmlu pajjiżi oħra qed nistaqsi. Is-Serbija u l-Montenegro fl-Ulju ta' sena l-oħra ma laħqux il-kriterji kollha, imma xorta l-Kummissjoni proponiet illi jkun hemm liberalizzazzjoni tal-viża u l-Bosnia Herzegovina u l-Albanija ġew esklużi tal-lew barra huwa possibbli li nistennew l-istess azzjoni issa illi jkun hemm rakkomandazzjoni fil-bidu tar-rebbija fuqhom mistoqsija oħra. Fuq eh, ċittadini Ewropej li vjaġġaw l-Istati Uniti hemm xi ħlasijiet li jridu jsiru. Meta ikun hemm ċittadini jkunu jixtiequ jivvjaġġaw lejn l-Istati Uniti. Grazzi ħafna, mena. L-ewwel kwistjoni aħna lesti li naħdmu mal-Bosnia Herzegovina u mal-Albanija. Ħalli dawn ikun jistgħu jilqu dawn il-kriterji l-Kummissjoni eventualment tipproponi l-affarijiet għandi tipproponi meta aħna Inħoslu li huma lesti, bat il-ministri jridu jieħdu id-deċiżjonijiet u ma tantx eh, ikunu daqstant lesti daqs il-ministri tal-affarijiet barranin biex jieħdu din id-deċiżjoni kif forsi taf. Ovvjament tal kulħadd daqs imma irriħu il-kriterji fuq Lesta, nasa dik qed tieni mistoqsija tiegħek, aħna għedin ħarsu din il-ħaġa u aħna għedna l awtoritajiet Amerikani jekk din lesta l-ġdida eh, hija pal viża hija ħaġa jekk tkun ħaġa oħra miżata addizzjonali aħna ħnajdulhom illi ma naqblux magħha bħalissa qed jifluha fil-Kongress huwa mistennija li jagħtu tweġiba mill-jum għal ieħor maħna qed nsegwu minn qrib din il-ħaġa u konna ċari ma l-autoritajiet Amerikani xinu ma l-femmi tana fuq din il-ħaġa. Grazzi ħafna, Is-Sur Weber. Grazzi ħafna. Signora Marstrand tkellem dwar id-drittijiet, id-drittijiet għal-minoritajiet, lajnuna l-minorenni, dawn huma affarijiet importanti. Imma għandna kummissarju ġdid responsabbli minn din il-ħaġa. L-Kummissarju Redding qiegħda tmexxi dan id-dossier u hija responsabbli minn dawn l-affarijiet. Inti ser tkun il-wiċċ tas-sigurtà tal-Ewropa, tas-sigurtà interna fejn l-Unjoni Ewropea u nittama li inti konxja illi qabel kollox inti dak trid ħsieb Issa mela forsi nadi għal aspetti speċifiċi. X'in-nies qegħdin iħossu illi inti prezentajt l-argumenti tiegħek mod simpatiku imma fuq l-affarijiet ta' dettal ma tantx tħall fil-fond. Forsi se tikżewx eżempju il-kollegi eh, liberali sinjura Alfano tkellmet war il-mafja inti hija problema kbira l-awtoritajiet Taljani jridu jitrattaw din il-ħaġa tweġiba tiegħi jiena kont nistenna ħaġa differenti. Bad kien hemm insemma il-kampanja ta' kontra terrorizmu inti għat eh, dija hija problema kbira u inti għat li ma nara b'daħtiġa li jkun hemm soluzzjoni ta' networking. Is-sur Albrecht ukoll mill mistoqsijiet forsi inti tista' toħroġ b'eżempji speċifiċi l-ewwel net eh, fuq din il-kampanja ta' kontra terrorizmu. Inti ħat tagħmel direttiva speċifika fejn aħna jkollna netwerk fl-Ewropa fejn ikollna awtorità operattiva li tuħsib dan kollu fuq l-Eurodak it-tieni net. Xtaqt inti tiżgurana li fuq id-data tal-Eurodak ikun hemm aċċess offrut lill-uffiċjali tas-sigurtà. Imbagħad kien hemm imbagħad għandi tielet mistoqsija speċifika fuq Frontex nixtieq inkun naf jekk fir-reviżjoni tal-ħidmiet ta' Frontex inti x'aħat tihom is-setat kompetenza li jverifikaw l-istandards tal-kontrolli li jsiru fuq il-frontieri fuq il-frontieri esterni. U l-frontieri esterni ħaġa ma jistgħux jagħmlu bħalissa. Tista' tweġibni fuq dan l-affarijiet iwa jew le. Sinjura Marstrom, Grazzi ħafna għal dan kollu. L-ewwel net miex kontradizzjoni, m'hemmx kontradizzjoni bejn li inti taqbel drittijiet fundamentali u tiddefendi s-sigurtà. Jien m'iniex il-pulizija u hija dik li dejjem tidher sabiħa, irridu naħdmu flimkien biex naħdmu flimkien, emżoni naħdmu flimkien biex nħarsu s-sigurta tal-Ewropej kollha. Mr. Weber, on your other Fuq il-mistoqsijiet l-oħra, Jiena kelli bewħet wieħor xar biex nistudja dan id-dossier kollu kemmu. Mimli bi kwistjonijiet interessanti ma diffiċli. Ma jistax ikun illi kolli fema konkreta fuq dal-kwistjonijiet kollha qabel laqas biss inkun għad nitħalt fix-xogħol tiegħi. Naħseb il-kummissarju kollha fil-komitati differenti kellhom l-istess problemi. Ma jistax ikun fid-dettalji speċifiċi għax m'għandix bizzejiet għarfi biex ngħidlek illi l-proposti li ħana għamel ikunu bazati tajba kollhom sin sodu jkunu bażati fuq eh, evalwazzjoni kif suppost, għarru tkun ħaġa responsabli li jina noħroġ bitweġiba minar ma naħseb eh, sabarra fuq dal-kwistjoniet kollha nittama li tader din il ħagġa tifhem din il-ħaġa. Fuq tret mistoqsija forsi ma fernix tajjeb. Jina maċ li l-mafja hija ħaġa taljana biss, jina tiġu naħdu ma taljani għax il-mafja edha madwar id-dinja u l-Ewropa kollha kemm hi. Allura problema Ewropea u jiena nixtieq li din indirizza minn perspettiva Ewropea u jiena imbagħad irres ilkom propos sektor konkreti fuq din il-ħaġa ovvjament imma nibnu fuq l-esperjenza taljana xum għandhom esperjenza aktar minn kulħadd forsi ma konxarja u forsi traduzzjoni ma slitx tajjeb issa fuq l-ewra dak iva din hija proposta ċara jiena noħroġ bi proposta li tiġi mm, li tkun rifletti l-trattat tal-Lisbona l-aspetti kriminali ser ikunu hemmhekk raw kif dan kollha naġġornaw skont Lisbona. Dan kollu ħajkun uddimkom fuq Frontex. Jekk fimtek tajjeb jekk għandniex nagħtuhom il-mandat eh, illi jivverifikaw l-standards, ix ikun qed il-mistoqsija tiegħek. Iva, naħseb għandhom ikollhom din il-ħaġa li jistgħu jagħmlu waħli naraw li jkollna standards uniformi nkunu nistgħu nofru edukazzjoni għarfien espert u għarfien ieħor li jkun meħtieġ ħalli ikunem livell komuni u standard komuni belli stati membri f'dak li nxaqsa ma l-assisa tal-frontieri. Għalissa, dak li nistan iġbek meta nkun suġġajt aktar il-kwistjonijiet, nkun nistan għatik aktar dettalji. Mistoqsi oħra, mistoqsija supplementari minn għanti Sur Weber. Iva, kolħat ikun rrit jiflisew il-temi l argument favorit, imma xtaqt li nara aktar ambizjoni, xtaqt nara komissarju interessata fis sigurta interna. Dak huwa l-portafol tiegħek xtaqt eh, aktar ambizjoni mill-komissarju nominata fuq dawn il-kwistjonijiet. Ningrazzjak tal-li kon speċifika fuq il-kwistjoni tal-kooperazzjoni bejn il-pulizija fuq il-mafja. Il u ħakuna proposta speċifika wara fuq dak li hemm il-mejda, fuq il-mejda bħalissa. Fuq il-ħidmiet ta' Frontex, jekk dak li għati twettaq naħseb ikonna komissarju qed meċħala tal fil ġejjini u nistana bil-ħarqa tkun ambizjuża ħafna. Isin Malmstrom, l-aħħar kelmiet tiegħek. Grazzi ħafna. Sur Weber, jekk inti eh, tħares lejn dan eh, l-ismiħ li kelli tara jekk tot il-mistoqsijiet illi ħafna mill-mistoqsijiet kienu fuq l-azil u l-immigrazzjoni għalhekk weġibt fuqhom l-aktar. Però huwa importanti li nħares lejn l-istrateġija ta' sigurtà interna wkoll u lesta illi nħares din it-tema b'mod aktar koerenti mnuża direttivi l-odot li jem u l-aġenziji biex niġildu kontra kriminalità transkonfinali, biex niġildu kontra terrorizmu, biex niġildu kontra traffikar kriminalità fuq l-internet li ħaġa illi aħna rridu nittrattaw, irriħati marbuta mal-mafja, dawn huma affarijiet li rridu nħarsu lejhom bat noħorġu proposti fuqhom għax jien għandi impenn fuq dan l-affarijiet l-istess bħal mandi fuq l-affarijiet l-oħra. Nittama li aħna jkollna l-possibilità li nkunu nistgħu niltaqgħu daqtum bat dik Dak il-waqt nkunu nistgħu niddiskutu dawn kwistjonijiet kollha f'ħafna aktar dettal. Grazzi ħafna lis-Sinjura Malmstrom, grazzi ħafna lilkom il-kolleżis kollegi. kellna eżaminazzjoni twila u naħseb tejjik u wkoll. Ħadna tliet sigħat bum issa, irrid nagħlaq billi ngħid illi sabiex nevalwaw dan ismiħ il-koordinaturi ħaj jiltaqaw f'din is-sala stess f'issija u nofsa wara l ofsinar imbagħad nofsija wara fissatejn ta' wara l-offsenar il-Komitat Libel ta' hawnhekk għal darbohra. Grazzi ħafna, Signora Marstrom, u aħna ħanistennew bil-ħerqalli nisimgħu aktar minn għandek.